Dear colleagues, please take seat. Kollegi, jekk eġobkom hutu postkom, jiena nixtieq nil qafosna lil Daniel Lui, il-President tal port ta' Supervizjoni fil-ECB fil-qafas tal-SSM. Din hija it-tieni dan huwa t-tieni smih pubbliku ordinarju tal-2016 skont ir-regolament tal-SSM u l-ftehim interistituzjonali bejn il-Parlament u l-ICB. Naħseb illi għanna relazzjoni interistituzjonali tajba, miftuħa, trasparenti. Illum napprezzaw li konna aġġornament dwar is-settur bankarju u s-supervizjoni bankarja wara l-stress test fejn jitol ukoll l-MPLs, però saqsejna wkoll biex niddiskutu il-miżuri li qed jiġu diskussi fil-Kumitat ta' Basel fil-dwar il-ktib bankarju. Sir, Eh, il-kommenti ta'kom skambju fuq dan il-sujġett eh, huma mill qwe Issa naddu għal introduzzjoni mbagħad ikun hemm il-mistoqsijiet. Grazzi, Sur President, membri onorevoli tal-Parlament, u għata pjaċir li nkun lura fil-Kumitat ta'kom sabiex nifformakom u nagħmlu skambju ta' opinjonijiet dwar is-supervizjoni bankarja tal-ECB kien hemm numru ta' żviluppi devari fis-settur bankarju u fil- Supervizjoni Ewropea Unika mill-aħħar smih f'Ġunju jiena se nitkellem dwar dan qabel ma nitkellem dwar l-aħħar miżur ta' riforma fiħdan il-qafas ta' Basel illi bħalissa qegħdin jiġu diskussi U intom saqsejtuni sabiex nindirizza fost iżviluppi prinċipali fis settur bankarju il-profilibilità tal- banek tal-zona euro għadhom baxxi skont standard storiċi li medju tal-ekwità u ta' istituzzjonijiet kbar kienet ta' 5.9% fit-tieni kwart tal-2016 li huwa ftit inqas mill-aħħar tal-2015, però huwa doppju tal-figura ta' Diċembru tal-2014. Nasab importanti li nisqu f'dan il-kontest illi Najtu illi ir-rati ta' interess baxxa huma it-tort mhix ġustifik għal-ħbax mhix ġustifikat għaliex dawn għandhom impatt differenti għandhom jaffettwaw ħażin il-marġini ta' interess però jgħinu sabiex itaffu id-domandi ta' kreditu. Palissa qed nifaċċew ukoll numru ta' fatturi addizzjonali li għadhom impatt negattiv fuq il-leħ dawn jinkludu kompetizzjoni minn istituzzjonijiet mhux bankarji, il-żieda il-bżonn miżjud ta' investiment fit teknoloġija informatika sabiex il-laqqu mad-domanda ta' konsumaturi għas servizzi digitali u eh, kanali ta' distribuzzjoni mhux aġġornati il-banek rridu jaġġornaw il-modelli ta' negozju tagħhom, però mhux fidejn is-superviżuri illi joffru dawn il-modelli u l-miri ta' profitabilità huwa fidejn il-banek illi jadattaw irwieħhom. Sfida partikolari għal banek hija l-MPS illi żdietu b'mod sinifikattiv mill l-2008 u b'mod partikolari fl-istati membri illi għaddew minn adattament ekonomiku kbir jew inkella qed jaraw tkabbir dajef. Illi sibi qed jadan fuq dawn il-kwistjonijiet sabiex irawhom approċ eh, approċċ supervisor konsistenti fuq ir-riżoluzzjoni tal-MPL fil-Unjoni Bankarja bħalma diġa qedtilkom it-task force tal-SSM fuq l-MPS li ġeġi formata fil-2015 Nedib settembru konsultazzjoni pubblika fuq eh, Gwida, bosta gwida għal banek fuq l-MPS u publikat rendi kont fejn jitlu prassis supervisjoni nazjonali u l-MPS. Mistennija l-adottaw il-gwida finali f'jannar tal-2017. il kustjoni tal-MPS tmur li l-in mill-kompiti supervizjoni tal-ICB għalhekk aħna nistaqsu l-partijiet interessati kollha sabiex jindirizzaw ostakli strutturali li jżommu l-banek milli jisolvu l-MPLs u jiffaċilitaw l-istrutturar ta' um, dejn eżawrit. Progress, bżonn ta' progress sabiex nissimplifikaw il-laqsfa ta' insolvenza u proċessi f'numru ta' stati membri. Issa ser nitkellem dwar l-istrep għal l-2016 l eżerċizzju wara li l-livell ta' riskju fis sistema huwa stabbli però l-banek tal-żona euro għadhom qed numru ta' swidi diġà semmejt il-lieħ u l-MPLs. F'xi banek hemm ukoll kwistjonijiet ta' governanza li jridu jiġu indirizzati. Is-stress test supervizorji ukoll urrew djufijiet f'każ ta' impatti negattivi possibli palma diġa et f'Ġunju skont il-kjarifiki li rċivejna mill-IBA u l-Komissjoni Ewropea fuq l-interpretazzjoni tal leġizazzjoni tal-Unjoni Ewropea, aħna ser nesprimu l-espettativi ta' kapital supervizorju l-dissena sena fil-forma ta' pilastru 2 għal ehm, aspettativa ta' kapital aggregata CT1 se jibqgħu stabbli meta qabel mal-aħħar ma' sena l-oħra. F'dan iċ-ċiklu tat-tieni srep rajna li hu importanti li jkun hemm eh, ġudiċi supervizorju fil-pilastru t-nejn armonizzata l-istituzzjonijiet sinifikati kollha ma rridux nużaw approċ pal pilastru wieħed li hu purament mekanistiku. Irridu approċ speċifiku għall istituzzjonijiet u dan ġi rikonoxxiet mir-regolament ta' wara kriżi illi provda l-Superviżuri Ewropej boda sabiex jimponu eh, rekwiżiti skont ir-riskju taħt pilastru tnejn. Għadna tal-istess femma taħt il-reviżjoni tar-regolament bankarju tal-Unjoni Ewropeja Issa ser nitkellem dwar regolament bankarja tiġi diskuss ġewwa Basel l-ewwel net huwa importanti illi ninotaw illi varjabilità eċċessiva fil-kalkolazzjoni fil kalkul ta' riskju permezz ta' modelli interni jimmina kredibilità u l-effettività tal-affas kapitali ta' Basel u joħloq inċertezza l investituri tal-banek MFTI fost il-supervizur Wissu illi mhux il-, -il skoperturi ta' riskju ta' kreditu kolla jistaw jiġu modellati b'mod konsistenti u ta' min jiddependi fuq. Irridu, anzi il-Komitat ta' Basel fid-dawta tal-problemi qed jipprova jisib għażlit ta' tiswija. Hemm reviżjoni tal-approċċi bażati fuq il- il-klassifikazzjoni interni u tneħħal l-modellar għal dawk il-skorpitur femmemx bizziet informazzjoni. Il-Komitat Basel qed javalua il-kombinazzjoni differenti ta' approċċi sabiex jiffinalizza dawn il-reviżjonijiet. Irridu nsibu billaġġ bejn il-sensitività ta' riskju u sempliċità, reviżjoni tal-qafas ta' riskju operazzjonali illi jinkludu kol għazla sabiex l-approċ attwali jimbidem għu ġdid standardizzat u sensitif għal riskju. Hemm diskussjonijiet ukoll dwar kemm jiraq li jkun hemm limitu minimu ta' kapital fil-modell interni bażat fuq l-approċċi standardizzati reveduti fl-istess ħin il-modifiki finali għal proporzjon ta' ngranaċ et jisiru. Et nizguraw illi il-mizura ta' eh, skopertura tiħu konsiderazzjoni l-attivitajiet relevanti. Irridu nifmu kemm il-kontribut il kontribut tal tibdil ta' politika għal tnaqqis ta' varjabilità mhix mistennija u l-impatt ta' tibdil fuq ġurisdizzjonijiet sabiex noħorġu pakket tajjeb. li ecb jitfa' importanza kbira fuq dan ix-xogħol, jitkellem ma' rappreżentattivi oħra ta' żona euro qabel il-laqgħa sabiex jiddiskuti dawn il-kwestjonijiet illi jikkonċernaw mod partikolar pajjiżi SSM mod ġenerali fuq livell ta' Basel il sibiwa huwa involut motattiv fil-xogħol tekniku fuq il-kwistjonijiet li għadhom miftuħa fil-studju ta' impatt kwantitattiv ta' BCBS u importanti niżguraw li l-aħħar kalibrazzjoni fin ta' dawn ir-riformi ma jirriżultax f'żieda ġenerali ta' rekwiżiti ta' kapital skont l-impella ħadu il-grupp ta' governaturi u l-kapijiet ta' sub supervizjoni f'jannar tal-2016 li ġim tenu kol settembru tal-2016, pero għadu kmini sabiex nikonfermaw dan. Palissa qed konfermaw ir-rapport tal-pakett leġislattiv dwar it-titolizzazzjoni jiena nilqa il-proposti oriġinali tal komissjoni għaliex mod ġenerali u bilanċ tajjeb bejn il bżon illi nsaħħu il-suq ta' titolizzazzjoni Ewropew u l-bżon illi nżommu prudenza fil-qafas regolatorju. It-titolizzazzjoni tista' tkun bażi ta' fondi diversifikata l panek speċjalment palissa fejn hemm limiti ta' kapital iż-żewġ atti leġislattivi jridu jevitaw li jamlu l-izbali tal-passat li waslu għal krizi finanzjari u jizgra fl-istess ħin illi s-swiq ta' titolizzazzjoni Ewropej jirġaw jissaħu b'mod responsabli nixtieq nalaq billi ngħid li qed nagħmlu progress tajjeb fuq numru ta' files illi huma importanti ħafna l-Unjoni Bankarja inkluż l-MPS, però l-isforzi tagħna għandhom bżonnu koalazzjoni regolatorja u ta' politika fuq livell ta' Unjoni Ewropea u nazzjonali. Is-Supervizjoni Bankarja tal-ECB lesta li ta' draboċ taħħa grazzi ta' attenzjoni u lesta li nilqal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Ovvjament għal-Kumitat lest li joffri l-kontribut tagħhom fuq livell leġislattiv għal kwistjonijiet li inti għajjem l-ewwel kelliem Ryan Hayes. Signora, nilqa kaldar boħra u dim il-komitat ikonu grazzi għal prezentazzjoni. Aħna kena diskussjoni mill-autorità E, Bankarja Ewropea xar Atta enfasizzat il-kwistjoni tal-NPLs li jinti semmejt fi diskussjoni tiegħek fil-preżentazzjoni tiegħek il-Kumitat illum. U dakinhar is-Sur Enrija qal li minn 13 stat membru tal-Unjoni Ewropea li għata għandhom NPLs ta' 5% u 8 minnom daw u mażu pajzi fi zona euro jena nil-alfat li reċentament nidejna konsultazzjoni pubblika għal gwida għal banek kif jindirizzaw dawn l-NPLs, aħna nil-qawa di, imma fl-Irlanda per eżempju l-NPLs huma ta' 14% u huma wisq. Anke jekk dan l-ammont naqas minn 19% u kien hemm xi titjib, speċjalment mill-aspett kummerċjali inqas mill-aspett tal-self eh, tal-proprjetà eh, bl-imnut. Issa jena nixtieq insaqsik, x'parir tagħti lil min ifassal politika fl-Irlanda u sistema regolatorja fl-Irlanda ta' kif nistaw insolvu dawn il-kwistjonijiet li għadu pendenti, specialment għal dawk is-self li għandu eh, dewmin ta' aktar minn sentejn ti aktar kmini tkellimt dwar l-ostakli strutturali. Fl-opinjoni tiegħek x'inhija l-priorità, l-ola priorità biex insolvu dawn il-kwistjonijiet issa fl-aħħar fuq Basel li hija kwistjoni li eh, tiġi diskussa ħafna f'dan il-kumitat naħseb li taf, it-ħassib huwa li ħan nispiċċaw b'xi strument Eh, mux tajb bizzejiet minn perspettiva regolatorja nindirizzaw kwistjonijiet eh, tal-banek u fl-opinjoni tijak xinu rizultat tajjeb biex dan il-bilanċ ikun tajjeb? Sabiex ikonna il-fiduċa, trasparenza, sistema bankarja, imma u koll l-apprezzazzjoni tal xinu ma' riski apprezzament xinu ma' riski. U dan il-rizultat kif jista' jaffettwa l-stress tests li huma parti tant importanti tar reġim bankarju l-ġdid. Grazzi. Chair. Uh, uh, well, uh, regarding the situation... Grazie ħafna dwar is-sitwazzjoni tal-banek Irlandiżi għal NPL su jiena għandi ħafna rispett tal ħidma li saret mill-kollegi tagħna sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni. Fil-fatt, il-persuna li qed tmexxi x-xogħol tagħna hija eh, Sharon Donnery mill-Irlanda, eh, gvernatur deputat fil-Bank tal-Irlanda u sabet soluzzjoni tajba, għamlet progress tajjeb u aħna mixin il-qoddim fl-istess direzzjoni mal-pajizi l-oħra. Inti semmejt li BA, Iva aħna naħdmu mill-qrib ma' IBA e li hija rappreżentata fil-grupp ta' ħidma li huwa maqsum ma' Sharon Deroy li ħaġa Donnery li tajba ħaġa tajba. Riċentement aħna publikajna żewġ eh, xogħlijiet, inti saqsejt fuq il-gwida li tista' tingħata l-leġislaturi. Aħna fil-fatt għandna eżerċizzju ta' stock take fejn tmin pajjiżi jiġu eżaminati, analizzati għas sitwazzjoni tagħhom eh, fuq il-qafas leġislattiv dwar e, xista iwaqqafhom illi ikun hemm il-asset management companies dawn huma kwistjonijiet li b'mod ġenerali jiġu indirizzati f'leġiżlazzjoni. Seba pajjiżi huma pajjiżi li għandhom livell oli ta' um, exposure l-oħrajn għadu maslux ma jaslu eventualment aħna produċejna stock take satax il-pajis u dak li għedin naraw huwa li l qabel kollox għandna bżonn regoli tajbin fuq il-falliment u jiena fil-fatt eh, għandha ħafna tama fil-ħidma tal-Unjoni Ewropea dwar il farliment għal kumpaniji dinja meħtieġa għal CMU, il-Capital Market Union, din tmur li lin bejn mill-Capital Market Unions anka għal negozji, għal investituri li forsi kunu interessati li jinvestu f'dawn it-tip ta' non-performing exposures, imma rridu nifmu xinu trattament legali għaxek li ma jkunux interessati jew ikella l-valur li qegħdin jagħtu mhuwiex biżejjed. Għalhekk għandna bżonn liġijiet fuq livell nazzjonali u Ewropew u għandna bżonn il-qrati l-imħalfin li jimplementaw dawn ir-regoli hemm forum differenti ta' non-performing uh, exposure uh, fuq livell ta' negozji kbar, uh, individwi u SMEs. Um, importanti li konna, per eżempju, mħalfin specializzati kif ukoll soluzzjonijiet ta' barra mill-qorti u koll jistgħu jkunu importanti. U din hija xi ħaġa li għaddejja, il-maġġoranza tal-pajjiżi li qegħdin jiffiċċaw din il-kwistjoni mixin fid-direzzjoni tajba. U għalina bdejna bħalma bdiet l-Irlanda e, b'linji gwida ta' kwalità biex nindirizzaw din il-kwistjoni. Aħna għanna issa fazi oħra b'mod parallel li hija il-tim ta' supervizjoni konġunta li kollom e, dialogu supervizorju mal-banek biex nassiguraw li l-banek jimxu fid-direzzjoni tajba kemm jista' jkun malajr mhux il-banek kollha jistgħu u b'ċertu veloċità, aħna ambizjużi ma realistiċi. Irridu nikkunsidraw is-sitwazzjoni tal-bank, tal-qafas leġislattiv fil-pajjiż partikolari. Issa dwar risk-weighted assets li ħajħorġu minn riforma xikun riżultat tajjeb mela l-ewwel qabel kollox li jkun hemm konformità mal-mandat li twassal mill-entità ta' rapportar għal Kumitat Basel. Mek memx iżida sinifikanti fil-kapitali imma korrezzjonijiet għall-outliers din hija l-ewwel aspettattiva u nista' nżid l-aspettattiva li inwaslu approċ standardizzat tajjeb li hija xi ħaġa li hija sempliċi imma xorta waħda hija sensittiva għar riski u hemm l-output flows pereżempju jkunu bbażati fuq l-approċċ standardizzat. Huwa importanti dan l-approċċ standardizzat ikun wieħed tajjeb u dan jista' jafas ukoll sabiex ċertu banek li forsi ma jifilħux li qattaw li jonfqu anzi ħafna flus biex jibnu modelli, jżommu modelli li jaddu għal dan l-approċ li huwa sempliċi imma huwa e, sensittiv għal riskju. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Perez. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel net fuq il-Basel tlieta. Jiena naħseb li dan verament huwa is-suġġett li qegħdin nifokaw fuq illum huwa verament eh, xi ħaġa Ewropea u li qed jiffoka fuq għall-Parlament Ewropew U qabel ma nikkonkludu ix-xogħol fil-fażi kurrenti jiena xtaqt niverifika miegħek x'taħseb inti huma il-messaġġi ewlenin li għandu jwassal il-Parlament. X'tafu intom dwar is-sistema bankarja u l-identifikazzjoni tagħkom tar-riski x'taħsbu li huma il-messaġġi ewlenin li għanna inwaslu lil kumitat ta' Basel biex iqis dan kollu mod partikolari fuq il-kwistjoni ewlenija li hija xi ħaġa li ħafna minnha mħasbin dwarha u li hija koperta mill-Kumitat ta' Basel. Fil-kummenti ta' introduzzjoni jiena film tuħut mill-referenzi li għamilt inti. Imma l-Amerikani qed jużaw l-aktar l-approċċ standard. U il-banek Ewropej edin jużaw rispettivament minn da il-modelli interni. Mela, l-ewwel qabel kollox biex ninstemaw irridu nitkellmu bleħen wieħed. U din mi xi ħaġa nagħmluha awtomatikament bistint. Hemm negozjati serji huwa diffiċli, irnexxinna se stajna naraw dan. U jiena naħseb li dan għamilha ċara li huwa importanti li rridu nitkellmu bleħen wieħed u rridu nassiguraw mal-kollegi tagħna li aħna maħniex qegħdin nifirxu żejjed l-isforzi tagħna. Il-numru ta' pajjiżi li mhumiex involuti madwar il-mejda mal-Kumitat ta' Basel u jina naħseb li jekk naħdmu flimkien leħen tagħna jista' jkun aktar b'saħħtu. U importanti naslu għal ftehim. Aħna maħniex qed ninkoraġġixxu lil banek sabiex jgħidu li l-ebda fejn mu aħjar minn kwalunkwe ftehim, jiena naħseb li huwa importanti għal kumitat ta' Basel, għal kredibilità tiegħu, u importanti għal eh, aħna għalina bħala Ewropej, ma rridu nikkussundraw in-natura speċifika ta' sistemi bankari. dwar il-modell interni kontra eh, il modell standard, per eżempju, hemm ċertu pajizi bħal Stati Uniti jipoġġu aktar enfasi fuq l-importanza tal-stress tests li wkoll huma modelli ma tistax tagħmel stress test jekk ma jkollokx modell, għalhekk huwa mod ieħor kif nużaw il-modelli. Aħna nużaw il-modelli kif għandna fit-tekst Ewropew, it-tekst tal-Kumitat ta' Basel. Dak li huwa importanti huwa li l-SSM jipproduċi validazzjoni ta' kwalità tal-modelli. U din hija xi ħaġa konsistenti ma' ħafna affarijiet qabel l-SSM l-affarijiet saru mod ieħor minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk għandna bżonn ta' evalwazzjoni serja tal-modelli. Umbat nitolbu li l-banek iżommu mod serju ħafna. Għaliex b'dan il-mod inkunu kredibli fid-dialogu. Ovvjament irridu nqisu numru ta' fatturi aħna nskelmu ħafna dwar kif nindirizzaw is-self tal-proprjetà. Nafu li eh, is-self fuq id djara mhumiex inklużi li dan ċertament jħorqa differenza fil-kalkolu, rridu nifokaw fuq messaċ kredibbli li rridu ngħaddu lill kollegi Amerikani minix madana kollu pessimista fuq il-negozjati, għanna rappresentanti tajba u qed naqdu bisħiħ ir tagħna. Uh, Paloma Lopez Bermejo. Onorevoli Lopez Bermejo, grazzi ħafna sur President, war nofsinhar tajjeb li kulħadd u grazzi ħafna tal-qeda u hekk Fl-aħħar prezentazzjoni ma ċewx isa ħafna mill-riski li verament jaffetwa l-banek, għaziltu għal eh, kalibrazzjonijiet naqra skuri, mhux ċari. Ma konsidrajtux kwistjonijiet bħal Brexit, l-attività tal-Bank Ċentrali Ewropew innifsu, e, b'dawn il-bubbles il-ġodda li jinħolqu mill-programmi eh, ta' quantitative easing u fil-regolamentazzjoni bankarja anka il-fat li ġew eh, mħallija barra eh, numru ta' banek, allura dan l-eżerċizzju għanna dejjem aktar dubi fuqu, hemm noqqas ta' realizmu makroekonomiku f'dawn l-stress tests. Huwa problema mrikonoxxut fuq livell universali biex ħaġa tnajda jien għalhekk l-ewwel mistoqsija tiegħi hija din. Għalfejn terġa' tifukaw fuqu It-tieni net mistoqsija fuq l-indipendenza tax-xogħol tiegħek kien għandni kif irċivejt illum stess, ir-risposta tiegħek għal mistoqsija bil-miktub fuq id-Deutsche Bank u l-iskandlu żgħir li kien hemm madwar il-xirita uha Kjont kienu qegħdin kien hemm manipolazzjoni ta' riżultati ta' bank tant importanti sabiex ikun hemm stabilizzazzjoni eh, eh, globali, inti fir-risposta eh, bil-miktupet li il-stress test mhumiex maħsuba għal riskju sistemiku. Mela, jekk ma nistgħux nevalwaw ir-riskju sistemiku qabel ma jkun hemm kroll ieħor, mela xi qiegħed. nistaw inti qed tikkollabra ma' dawn il-banek biex innaqsu il rekwiżiti ta' kapital ta' dawn il-banek il-kbar? Grazzi. Questions. Uh, you tell you, uh, you are telling that uh, the the stress test Inti qed tgħid li l-stress tests mhumiex qed iqisu f'dawn ix-xenarji il riski kollha li qegħdin jifaċċaw il-banek, iva dan huwa minnu L-istress tests mumiex d-bassir ta' sistema ta' situazzjoni ekonomika u finanzjarja. Huma mirati għal riski u jridu jkunu jistaw jaħdmu u e, wieħed irid ikun jista' joħroġ u jislet il-konklużjonijiet adegwati. Nixtieq fakrek aħna l-SSM maħniġ deċizi fuq e, ix-xenarji ta' dawn l-stress test u ma' stress test tal-IBA ix-xenarji huma E, votati f'postijiet fejn aħna ma nivvotawx u minn barra dan li BA qed tuża ħafna kontributuri biex tiddeċidi dwar ix-xenarji. Pereżempju d-bassir tal-Kummissjoni għal xenarju baseline jew inkella l-evalwazzjoni tar riskju tal-ESRB, il-European Systemic Risk Board, kif ukoll l-ESRB qed tikkopera mal Ehm, mad ġita dwar l stabilita finanzjarja. Għalek xaktarx, aħna l-unika nis li manna lebda ehm, opinjoni u ma nistaw najdu xej xħajkunu xenari u ħajkun hemm konflitti ta' interess. Aħna qed neħdu x-xenari għal dak li huma u dak li għandna bżonn biex nagħmlu biċċa xogħol tajba. Jiena nemmen li li SRB b'mod partikolari qed tipprovdi il-dimensjoni makroekonomika realistika li inti semmejt. Id-diffikultà ovvjament hija li fit-28 pajjiż tal-Ewropa hemm situazzjoni differenti fuq il-qafas makroprudenzjali ta' situazzjoni. Mhux il-pajjiżi kollha u l-banek kollha fl-istess mument għandhom bżonn politika makroprudenzjali u għodu dwar din politika makroprudenzjali. Minn barra dan, l-stress tests u xenarji għandhom dimensjoni oħra. Situazzjonijiet makroekonomiċi. Issa dwar id jufijiet possibli tal-stress test, li inti semmejt jina naqbel li kultant irridu nerġaw nqisu minn ġdid il-mod ta' kif namlu l-stress test. Aħna inna nużaw l-istess tip ta' metodoloġija għal ċertu żmien issa. U aħna lesti li ndiskutu ma' EBA nagħmlu xi ftit xogħol ma' l-IBA biex inġeddu il-metodoloġija fuq l-eżerċizzju li mis, l-eżerċizzju li mis, bux s-sena diħla ma s-sena ta' Inti tajdli li ma konni ġussi fuq il-Deutsche Bank ma naqbilx miegħek nixtieq infakrek li fil-fatt fil-metodoloġija tal-stress test il-balance sheet hija waħda statika dan ifisser li sena wara l-oħra tul tliet snin tal-eżerċizzju il-banek suppost jagħmlu l-istess ħaġa anka l-istess żbalji kontinwament li hija xi ħaġa li mhux ħajamluha fil-ħajja reali u għalek dejjem huma xi ħaġa ta' darba waqt l-eżerċizzju ta' stress test, jekk nieħdu il-balance sheet dinamika, kollox huwa ta' darba. Imma fil-balance sheet statika, sissa aħna dejjem konna obbligati li nagħmlu r-reviżjoni ta' ċertu talbiet min-naħa tal-banek. L-iżjed sitwazzjoni komda huwa li ngħidu le għal kollox. Din hija sitwazzjoni faċli U jina kultant Iva nieħu din il-pożizzjoni. Imma meta jkollok supervizjoni ma ġusta, eh, aħna nikkunsidraw il-każijiet li jiġu sottomessi l-inna u il-każ ta' Deutsche Bank kien każ minnhom. Fil-fatt kien hemm każ ieħor li ma kienx fl-istress test tal-leba ma fl stress test, stress test fej żewġ banek ġew trattati eżattament bl-istess mod. L-operazzjoni kienet waħda privata, spiċċat, kienet fil-kontijiet ta' l-2015 għad Deutsche Bank u dinja xaħġa li saret mill-awdituri statutori u mux minna u fil-fat l-autorizzazzjoni ta' l autorita supervizorja ċiniża ma nataċ imma Dan jiġri skont il-regolamentazzjoni nazzjonali f'operazzjonijiet kbar bħal daw, iva naħseb kien hemm kuntatti qabel. Biex nassiguraw li ma kinux qegħdin jonfqu eh, f'każijiet ta' oppożizzjoni. Waħna rajna li kien hemm raġunijiet kollha u jingħadni nemmen li kellna raġunijiet kollha sabiex nagħmlu dak li aħna konna qegħdin nagħmlu. U l-ewwel net kollox ġi publikat mill-bidu net fil-materjali kien mm, prodott, ġviri maħbejna xej. U ġi votat mill-Bord eh, Supervizorju tal-SSM kif ukoll mill-Bord Supervizjoni tal-IBA. Mela dik hija situazzjoni ma naħseb li għamilna xej ħażin u ċertament ma trattajniex il-bank differenti. Mhux minnu da. Grazzi ħafna sa Sven Giggles. Iva, grazzi u nil-qaka għal dan ismiħ annwali. Nixtieq ngħid l-ewwel qabel kollox li l-atmosfera mod ġenerali meta niġu għal regolamentazzjoni finanzjarja edha timbidel. Aħna edin eh, nsibu ruħna nifacċaw regoli differenti, iżjed diffiċli, tonet jimbidel. U mod ġenerali rritnajt li jena kuntent ħafna li għanna l-SSM, għax minnajr l-SSM jena ċert li fl-Europa issa ikonna kompetizzjoni regolatorja eh, negattiva U mod ġenerali dak li jina nisma li f'każijiet differenti intom qed tagħmlu biċċa xogħol tajba jien dak li xtaqt ngħid l qabel kollox, minkejja dan aħna nemmnu li mintom ħilsa mija fil-mija minn dan l-ispirtu ġenerali. Mela x'ġara dwar it-trattament tal-MDA u il-rekwiziti tal-pilastru 2 fil-lini gwida tal-pilastru t-nej vinkolanti dan mandux e, postu fil-liġi Ewropea u naħsbu li intom uġibtu għal pressjoni tal-banek il-kbar u mortu anka li minn dak li ġi maqbul fil-qafas tal-IBA u moti mill-Kummissjoni. Meta niġu għall-stress test dwar Deutsche Bank naħseb irridu nkunu ċari ħafna. Regoli jgħidu li tistaw tagħtu eżenzjoni jekk it-tranzazzjoni ehm, saret kollha kemmi. Din it-tranzazzjoni eh, li għalija kien hemm eċċezzjoni ma sarriċ 100% ġiet konfermata mill awtoritajiet ċiniżi riċentement ħafna għalhekk intom ma segwejtux ir-regoli u għalhekk li BA tat dik l-eżenzjoni marka speċjali fil-pubblikazzjoni tagħha. U jina nishtiq li inti tkun e, sinċira u tajdinna eżattament is-sitwazzjoni x'inhi għax ma nistawx li permettu l-stress test ma jkunux konsistenti għal banek u l-istati membri kollha. U l-fatt kien li il ratio ta' leverage għad Deutsche Bank der li kien ola minn 3% anka jekk fir-realtà missu kien inqas. U emmek hemm l-ittra tiegħek lil Fabio De Masi li mhijiex konvinċenti u ma tilħaqx il-test li intom qed nissegu ir-regoli tagħkom stess. L-ewwel qed naqbel bisħiħ miegħek li regolament eh, it tona anzi m'għandux jinbidel eh, kemm jista' jkun possibbli li eh, il-mixja bil-mod lejn regolament ġdid da' miex kompluta, rridu n-implementaw regolament li għanna, u uh, ma nasibx li rridu ninsew minn fejn tlaqna dak kollu li sar u dak kollu li kien meħtieġ u dak kollu li jrid jiġi implementat. U għalhekk uh, għandna l-SSM ma rridux iktar rekwiziti taħt l-ewwel pilastru naħseb li għandna biżejjed u uh, U għalhekk irridu naraw li jkollna rekwiżiti tal-gass li ikunu eh, imħarsa 100% fuq eh, il-guidance eh, li naqsu it-trigger għal ammont ta' distribuit inqas aħna qed nikkonsultaw mal-avukati tagħna qed jgħidulna li jista' jkun hemm interpretazzjoni differenti dwar eh, kif eh, jippożizzjonaw ruħom il-buffers differenti, eh, qed nistennew il-kjarifika, però ma nixtieq ngħid li aħna ħasajna illi aħna fl-obbligu li n-implementaw dak li għandna. Ir-requisit pilot 2 kif ukoll il-guidance li għandna fl-2016 tista' tgħid li huma pjuttost simili għal dak li kena sena li għaddiet u dak li għadna u li għedna jidri fil-fama tagħna li nagħtu eh, tmexxija guidance hija għadu b'ħafna serjetà u nistennew li l-banek eh, iħers u eh, dak li ngħidu aħna iva, ma l-parir tal-Kummissjoni u tal-IBA kien iktar kien iktar stret minn dak illi intom ħriġtu bih Bloomberg, kien hemm rapport ta' Bloomberg kien kien ċaru tant eh, ma naħsibx eh, ma naħsibx eh, sinċerament nista' naqbel miegħek imma jekk trid nista' niddiskutu dan fid-dettall miegħek. Aħna fil-fatt pressjoni li semmejt, il-litra, il-litra famuża mill-banek il-gbar li wasar fil 2015 mux fl-2016, ġifiri, fl-2015 aħna implementajna il-guidance ta' leba, għambat kien hemm il-kjarifika tal-Kommissjoni l-2016 u dak huwa dak li għamilna. Issa, aħna għadna x-suppost jamlu l-banek, ħriġna b'din il-guidance, Issa sta li għom, eh, dimmi xaħġa automatika, eh, jirridu nibdew dialogu, eh, hemm ukoll bżonn ta' pjanta kapital, qabel ma nkunu nistgħu nieħdu azzjoni supervizorja. U dik hija l-ispjegazzjoni nista' nagħtikom minn għalfat li ma kenniex l-ammont massimu ta' distribuzzjoni il-qulim ma qasni relevanti fuq il-kas ta' Deutsche Bank, naħseb li għamilna dak li kena namlu inti għat li l-operazzjoni trid tkun finalizzata b'mod sħiħ fl-2000, għad suppost kienet finalizzata fl-2015, ma din miex kwestjoni ta' derba, miġra derba u daqsek, illa li għax eh, fl-axar mill-axar għaw għamet inti għandek eh, situazzjoni li biex daqsek netta U għasija deċizjoni li ħatiħu jabba waħda biex tizvera situazzjoni kienet ukoll id-deċizjoni tal-SSM li li dan joħroġ fil-beraħ. Għana ridna li dan joħroġ fil-beraħ u forsi eh, ma nafx eh, konna ġusti wis jew nkella eh, mhux daqshekk kiefra. Ma nafx kultant vera, leżiti jkunu redikoli, imma fl-axar mill-axar aħna provaw nħarsu bis-serjetà is-sitwazzjonijiet li għandna u nixtieq ngħid li kull bank inqisuh l-istess. Grazzi biex nkun istituzzjonalment korret, nixtieq ngħid li kull opinjoni hija leġittima però naħseb li r-revizjoni ta' t-tini pilastru huma koll inkoraġuti fil-rapport tal-Parlament innifsu U uh, dan għadna illi għandu uh, jindirizzaw kol kussjoni tal- tal-coupons. Ġifiri naħseb illi uh, biex nkunu ġusti naħseb illi intom qed tkunu sodi u anke li bijaj. Issa Marko Valli. Grazzi ħafna, Sur President. Mela jiena segwejt b'interess kbir ir-risposti li tajt fuq id-Deutsche Bank dwar l-evalwazzjoni fuq l-aħħar stress tests u din l-operazzjoni ta' erba e, biljuni li mill-lider ġiet finalizzata fit-28 ta' Diċembru tal-2015 u mbagħad kellha tiġi perfezzjonata fl-2016. Jiena fil-fatt kelli wkoll mistoqsija li rispondejtuni li hemm il-possibilità li każijiet differenti jiġu evalwati li jittieħdu deċiżjonijiet diskrezzjonali fir-regolamenti mal-problema hija li f'bank bħad Deutsche Bank li hija bank, bank sistem, li huwa bank sistemiku li għandu trattament ta' favur estrem għaliex fil-evalwazzjoni ta' riski ma jiddaħlux l-assi kollha ta' tielet livell li huma eh, kalkulati internament fil-bank. U f'dan id-din situazzjoni fejn qegħdin eh, tagħmlu distorzjoni tal-banka għaliex edin mm, tħarsu li riskju ta' kreditu u tinjoraw l-aspetti finanzjari jemmek eh, ħattu deċizjoni biex issalvaw bank Ġermanis, waħda mill-iżjed banek eh, sistemiċi, ġifiri li ziet wahda li għanda interessi fuq livell finanzjarju internazjonali, għalek irrid ikun naf għalfejn Deutsche Bank iva, unbat banek oħra, unbat wahda Spanjoli, pal Kaxa Bank il-ta' 2.7 biljun ma kienx possibli nikontabilizzaw din l-operazzjoni, ġviri din id diskrizzjonalità e, eh, tamilna namlu figura kera fuq livell internazzjonali għaliex joħroġ li l-SSM, il-BCE, bħal banek kollha l-oħra ċentrali nazzjonali għandhom konflitta interess mal-finanza olja internazzjonali tagħti evalwazzjonijiet li assolutament ma jistawx jitqablu ma dawk li hemm eh, fil-fatti fil-realtà. Mbagħad kif nistgħu nemnu fl-Unjoni Bankarja u sistema ta' sorveljanza waħdina meta di mux qed tifoka fuq il-kawzi tal-krizi bankarja. Iġviri tifoka fuq il-finanza, il-banek li verament edin eh, bħalissa eh, friskju li fallu u jamlu ħsara kbira eh, fuq livell sistemiku. Minna ħal oħra mbagħad edin tafsu subajkom lej dawk il-banek li forsi selfu l-flus fl-ekonomija reali li hija ekonomija li hija ħafna iżjed f'saħħitha meta mqabbel ma' sistema bankarju Għanna bżon nalqu, Iva, nistaqsija kelli zewġ minuti. Iva, skużani, għamil ta' nistaqsija. Għalfej hemm trattament differenti. Thank you, uh, thank you for... Grazzi għal mistaqsija tijak. Ekkolli nejt li uh, jena ma noqoċ uh, ma tanċ nħu għos nekomunika fuq banek individuali, ma fuq dan uh, il-bank li semmejt ma kien hemm xejn dwaru fl-2015 u fl-2016 fuq riżultati fuq ehm, fuq fatti oħra illi dan il-bank talab xi ħaġa ma, ma nistax ngħid ma jiena nista' ngħid li kieku eh, kien sitwazzjoni differenti illi situazzjoni ta' jkun kompletament differenti. Ġviri jiena ma tantx Ma tantx nista' nifhem il-punt tiegħek, nifhem li dan ħareġ fil-gazzetti, però ma jfissirx għax ħareġ fil-gazzetti dan huwa minnu. Naħseb li jiena kieku minnek norganizza l-autorità supervizorja tal-Banek Spanjola biex tkun taf iktar eżattament kif u xfatta fuq eh, il-riskju finanzjarju, il-riskju eh, assu eh, illi aħna ma namnux skrutinju bizziet effiċenti, ma nasibx li dan huwa minnu, illa li eh, fl-evalwazzjoni komprensiva kena trattament tassew eh, tassew b'saħħtu eh, u dan dejjem il-każ illa li ħafna drabi hemm riski li jizistu riskju aħna nħduhom bis-serjetà, anki jista' jkollok f'kas ta' kriżi u l-istess anke qabel il-kriżi il-banek dejjem eh, ikkonsidrajnjom l-istess għal riskju ta' kreditu, għal riskju ta' kapital, illa li xma nishtiqux li konna problemi li u minn ċertu attivitajiet kummerċjali tal-banek. Dak kollox minn ħati għaj. Grazzi. Naddu issa għal Barbara Kapel. Grazzi. Sinjura noi Inti ġejt kwetata minn Reuters illi jett illi dawk dawk li ma jamlu xejn ħajfallu, naħseb id-dinja situazzjoni li nisabu fija, għanna rata tal-imax li dejjem jonqsu, għan iktar rekwiziti regolamentori, ma nafx il-banek kif mistennija jaġustaw irwieħom. Fittini nofs ta' din is-sena intom tkellimtu dwar investimenti tal-infrastruttura nishtiq nsaqsik xi ftit mistoqsijiet l għanet il kompetizzjoni u r-relazzjoni bejn il-banek u l-entitajiet l-oħra. Non banek hemm rekwiżita ta' trasparenza ta' sew eh, stretti. Qed netkellem hawnhekk għal banek meta mqabbel ma' shadow banks. Eh. Il-kreditu kif huwa eh, meqjus minnkom għannon banek huwa ferm differenti, forsi approċċ iktar laxk nishtiq kun naf għala dan u x-suġġerimenti jistaw jisiru jekk tittieħed azzjoni differenti u xkun tempistika. Mistoqsija oħra. Hawnhekk tkellimna dwar ratios u dwar ir-rekwiżiti li qed nitfa' fuq il-banek fost oħrajn ir-rekwiżiti ir rekwiziti li jridu jinvestu f'pajjiżi siguri, però biex ikunu biex għamlu gwadan iridu jirriskjaw xi ftit Inti għat li intom intom xa t-provaw tuħol u approċ evoluzjonarju, u mux xaħġa ta' barra minna u li rekwiziti għet jġu limitati. Inti għat fil-konferenza f hija li ħarġ dikjerazzjoni u nista' nkun naf naqra x'inhu l-konsekwenzi makroekonomiċi tal-approċċ li qed tissuġġerixxu u x'taħsbu minħabba dwar il-fat illi dak li t-provaw toħorġu il iktar diffiċċel banek biex jikkonformaw uh, ma' ratios. Għandek mistoqsijiet ta' sew tajbin, nittama li ma ninsa l-ebda punta li semmejt fuq il-fat li l-banek iridu jikkonsidraw miġdijt il-modell tan negozju tagħhom il-business plan skont is-sitwazzjoni. L-ewwel net eh, iridu jkunu effiċenti, eh, L-aħbar tajba hija li eh, ratio eh, bejn l-spiża u id-dħul eh, hija jola ġifieri iktar lok biex jitnaqsu l-ispess u allura l-gwadan jidħol ukoll fil-bit tal-banek hemm ukoll overcapacity tal-offerta tal-banek, ma nafx jista' jkollok ukoll mergers eh, illi tkun xi ħaġa li taħdem tajja f'ċertu situazzjonijiet jew ċertu pajjiżi, forsi approċċ iktar effiċenti għal uħud. Euh, Dan huwa il-mod ta' kif il-banek iridu jindirizzaw, per eżempju, mhijiex strateġija hija għodda imma id-digitalizzazzjoni tejn il-banek biex inaqsu l-ispiża tagħhom. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biz dwar digitalizzazzjoni għall konsumatur u wkoll eh, sistemi ta' IT tajbin eh, ġivir kemm jista' jkun awtomizzazzjoni eh, fis-sistemi tal-banek biex innaqsu l-ispejjeż Issa. Naħseb eh, li l-istess riski, l-istess regoli eh, jgħaddu għannon banek eh, dejjem fejn possibbli. Aħna qed nappoġġaw bi il-proposta tal-Kommissjoni biex tindirizza shadow banking dejjem jekk il fintex ikunu qed jagħmlu operazzjonijiet kważi simili għal dawk tal-banek Imma jekk bat forsi qed eh, u attività mm, li tkun xi ftit eh, li meta mqabla ma dik tal-banek aħna nkunu qed eh, insegwhom il-qrib. Però l fintex sa għandhom bżonn ċertu servizzi tal-banek ukoll biex għet u ċertu servizzi. Ġifieri forsi dan jista' jkun lok għal-banek biex jindirizzaw dawn is-sitwazzjoni, dawn is-sitwazzjonijiet. Naħseb illi il-kustjoni tibqa' waħda miftuħa u fraħar mill-axar jafidejn eh, il-banek biex jisibu eh, modi kif jistaw jibqaw kompetittivi f'dan eh, l ambjet li d-ġawa kompetittiv ħafna. Rridu jaraw naqra kif ikunu efficienti, rridu jikkonsidraw kol jekk hemm bżonn miġdijt il-modell ta' negozju tagħhom. Fuq fuq il-modelli sovrani rajna u nafu illi eh, ħajkun hemm xi ftit eh, żmien biex nindirizzaw dan, hemm ukoll l-Unjoni illi eh, ħolqot leġiżlazzjoni biex tipprova tikkonsidra dan in-nexus mal-brabta eh, ma ma dawn eh, il-movimenti sovrani. Ġifiri naħseb illi eh, il-rekomendazzjoni personali tiegħi, il-rekomendazzjoni personali hija illi ħatiħu iż-żmien. bżon bżonn nistennew biex naslu fejn irridu. Irridu nibdew kemm jista' jkun malajr, forsi nibdew xi ħaġa passi żgħar, mbagħad niproċedu mod gradwali biex kemm se jkun ma nħarbtux eh, l-istabilità finanzjarja. però żgur li dan irid tkun eh, parti mill pakket internazzjonali biex ma nqodux eh, noħolqu problemi għal banek Ewropej. Grazzi, il-kellim li jmiss issa. Jose Manuel Fernandez, Tfixkeltek mal-Fernandez tana, skużani. Kun mes, Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Queria também saudar. Grazie ħafna, Sr. President. Jena u koll nishtiq eh, nikkommenta fuq l-SSM. Nishtiq nitkellem dwar il-depozituri eh, tal-Bank Spanjol Kaxa. Nishtiq naf eżattament x'kien ir-rwol ta' Bank Ċentrali Ewropew permess tal-SSM u eh, President eh, fil- ehm, kwestjoni ta' depozituri tal-kaxa rural. Nishtiq kunna naf eżattament ġara meta l-taqaw rappresentanti eh, tal-SSM frimkien mal-president tal-kaxa rural biex jimbeda il-proċess fuq rekapitalizzazzjoni tal-depozituri tal-kaxa rural. Jena nishtaq nejt li ir-rwol tijaj bħala supervizur tal-SSM huwa illi nizgura illi l-banek ikunu kapitalizzati kif suppost illi ma jibqax ikun hemm noqqasijiet u dan jgħod eh, għall-bank li semmejt u għall-banek oħra. Xiġri meta il-bank ikun bank pubbliku eh, ta' sieda tal-istat, eh, jekk il-gvern jiddeċiedi li ehm, situazzjoni hija hekk perenni mhux kwistjoni marbuta mal-kriżi, allura mbagħad eh, eh, imur fuq issu biex jitlob iktar kapital, daqshekk sempliċi l-biċċa xogħol. Però meta nitkellmu dwar bank pubbliku ġermend dan isir taħt il-kontroll ta' DG Competition li tiżgura illi il-public equity illi tenata l-gvern illi tenata taħt kondizjonijiet normali ta' ta' ta' vestiment ġifiri miex kasta jnuna statali. Imbat eh, return, return fuq eh, din public equity ikun bħal dak eh, mistenni bħal per eżempju għal eh, private equity, so forsi rappresentanti tal-DG eh, Competition jistaw ikunu iktar pożizzjoni li weġbukom, ma insomma, il-fatt huwa illi aħna nużaw l-istess eh, standards għal kulħadd. Fil-laqa ma' Sur Dominguez, u meta kien hemm bidla fil-presidenza, fil presidenza jew biex nejtek eh, fl-ola livelli tal-bank, eh, iva nasab eh, li bħala supervizuri aħna niltaqaw mal-kapitat tal-banek illa li rridu naraw li jibqaw f'saħħithom u jridu naraw ukoll il-relazzjoni tagħna tkun skont l-impatt sistemiku illi id-daqs tal-bank jista' jkollu Ġverija, nintaw ma diversi membri tal-board, ma rappresentanti u għalja dinja, business as usual għalina, ma memx differenza bejn bank, bank privati jew bank publiku, il differenza hija hija biss illi għandek diġu competition illi eh, jieċekjaw illi eh, l-affarijiet isiru daqs li kieku qed eh, isiru minn investitur privat. Issa, Jakob von Weizsäcker. Grazzi ħafna, senjura, hija eh, vera u għanur li għedamana u nekku forse nista nibda bil-mistoqsija li torbot eh, ma l-eżitu tal-elezzjoni tal-Istati Uniti. Eh, Nasab din fakritna dwar kemm importanti il-fiduċa fil-gvern u fl-istituzzjonijiet tagħna. Sinti qiegħda hawnhekk fosta jirrappreżenta l-istituzzjoni li aħna investejna politikament bil-kbir fija. Ġviri, għandek eh, pis kbir fuq spallejk eh, u aħna nafu b'dan. Pero, meta wieħed ikun responsabilità bħal dina, eh, mistoqsija importanti hija wieħed kif allura ikun iktar kawta. U forsi għalik illi tkun iktar kawta hija li tiżgura illi il-balance sheet ekunu eh, kif suppost kemm jista' jkun malajra li għaliex dan huwa dak li ħajoħloq ix-xogħol u għaliex huwa dak illi ħajoħloq eh, il-fiduċja minnaħa ta' ċittadini, ġifieri żgur imma mhux li tipprova takkomoda l-interessi ta' ċertu benek jew nkella ta' ċertu gvernijiet fil-quality review tal-2013, post eh, dan kollu kien diġa melħu, eh, misa titkelmu fuq l-2016, u ħriġna bista biħa task force eh, ta' xaġa suppost il-ħakna tlet snin qabel. Allura, f'dan il-kontest inti, kif bessibek iżżomm u segwi approċċ iktar kawt biex fi żmien li ġej tiżgura illi ma nispiċċawx sitwazzjoni fejn ikonna problema kbira bil-fiduċja taċ-ċittadini tagħna fl-istituzzjonijiet. Imbagħad eh, il-mistoqsija l-oħra li għandi fuq bażel tlieta u għażel erba' jekk qed jaċċetta il-modelli ta' riskju eh, li xaktarx eh, dan ħajib emmek għal-banek eh, anki jekk huma jagħmlu monitoraċ u tejbu il-kondizjoni tagħhom, però nixtieq ngħid li allura ma nafx rridu naraw x'ħan nagħmlu fuq il-leverage ratio kif ukoll fuq l-output flows minn flok niprovaw nikkonsidraw eh, ċertu interessi eh, fis settur bankarju Ewropew u aħna għandna diġà dan fil-forma ta' Basel eh, għalfejn ma nisħux iktar fuq il-fatt illi nużaw metodu iktar u għaqlija kif nilħu dan minn dawk il etnużaw prezentament. Grazie, Grazzi, Iva, nista' ngħidlek li jiena kompletament eh, konxa dwar il-fiduċa li natat eh, li li fuq dan is-suġġett bħala president tal-SSM u nixtieq li eh, nilħaq din il livell ta' stennija u ta' fiduċa. Fuq il-evaluazzjoni komprensiva, mbot mella aktar trasparenti nixtieq ngħid illi eh, l-exposures eh, ta' dawk li ma kienux eh, qed jikkonfermaw aħna ħriġna biha tlabna numru ta' dispożizzjonijiet flimkien ma' eba imbagħad ħajkunu l-awdituri statutori u dak kollha konċernati biex jaraw illi jkun hemm l-implementazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Dan ma jfissirx li wieħed għandu xi xiex xi futur sabiħ u dimu ma u għet jistajbieħ dawn l-assi permess ta' distress sales biex nimxu l-qoddim. Issa, qed ngħaddu għattiri eh, pass, ġviri qed ngħidu l-banek eh, ta' pues eh, li kolkom ċertu it-tejbu xiftit il-balance sheets, pero fl-axar bil axar ma rridux nitfawis spis fuq il-rizorsi li għanna fil-sistema. U għalhekk aħna eh, qed nħaffu l-proċess. Aħna obbligati eh, dawk huma dik l-ħajja li nieħdu konsiderazzjoni situazzjoni differenti tal-banek u kif din dvarja eh, u kol skont loqsa legali differenti fl-istati membri rridu naraw ukoll x'inhu l-iktar mod effiċenti biex indirizzaw daw l-assi kas-kas, l t-sir kas-kas, aħna s-soltu nistaqsu l-banek biex jtuna l-pjaniet tagħhom biex kemm jista' jkun eh, jindirizzaw mill-aktar fis possibbli eh, non performing exposure, so jekk inħossu li l-pjan mhuwiex ambizjuż bizzejiet, aħna nitolbu għal iktar passi meta il-bank kun jistamed dan. Fil-ġejjeri, grazzi u koll eh, għal-guidance li ħriġna u anki u koll jaff grazzi għal guidance oħra li ħanħorġu fil ġejjeri u għalli eh, nikkonsidraw li dawn l-exposures ikunu biss legacy assets, ġifieri assi li jintirtu, eh, però naħseb li l-ideali huwa li l-banek joħorġu mis-sitwazzjoni ħażina li jkunu fija. Fuq bażel Iva, il-modeling risk, ġiver riskju li ehm, taċertu taċertu modelli, nafu li għam modelli li huma komplikati iktar minn oħrajn, rridu nizguraw u koll illi eh, il-risk capital li jkun eh, hemmhekk eh, grazzi għal leverage ratio iġem ħares issa. Ma nafx kux qed nagħmlu biżejjed, e naħseb jekk nagħmlu biex xogħol tajba biex fil-validazzjoni ta' modelli u naraw li jkunu modelli ta' kwalità u naraw li l-modelli li hemm qed jinżammu naħseb li ma jkunx hemm bżonn ta' iktar sforza, ta' iktar azzjoni. Parti mis soluzzjoni kieku tkun ukoll illi konna approċċ standardizzat ġdijt illi foka fuq sempliċità ma wkoll jkun sensittiv jekk eh, dak li qed naraw minnu mixin lejn id direzzjoni ma jkun hemm inqas inċentivi biex il-banek jibdu modelli li jkunu eh, huma ħafna biex jinżammu biex jiġu validati. Eccetera, eccetera. Ħafna drabi però dawn huma każijiet ta' banek banek żgħar Allora, naħseb illi eh, l-idea hawnhekk hija li jkollna soluzzjonijiet li jkunu eh, prudenti u stabli. Thank you, Jose Manuel Fernandez. Grazzi, Jose Manuel Fernandez. Għani prova nitkellem bil-Franċis, għalli eh, bekk ma il-messaċ tiegħu ma jintilefx fl-interpretazzjoni. Jenna sepeli trasparenza dejjem laqwa politika u laqwa modija bżonn ukoll kultura ta' responsabilità. Ella li għax kultant jirġi li eh, ħadd ma jerfa' responsabilità, ma naħsibx li ehm, eh, nistgħu noqogħdu nitfa'w il-ballun sa' xurxin aħna lill-Bank Centrali Ewropej eh, u malura u nibqgħu għaddejjin insomma. Ma naħseb li il-mekanizmu ta' supervizjoni tal-BCE ma kellux rwol fi rekapitalizzazzjoni tal- bank Portugiż li semmejt. Il-bank eh, ġifiri kaxa rurali bank pubbliku li semmejt. Intom ma' mal-president ta' dan il-bank eh, kienu laqat formali eh, jew informali. Imbagħad, mistoqsija oħra, x'inhi tip ta' informazzjoni illi intbatet l-Bank Ċentrali Ewropew biex jinbeda il-proċess. Ġifiri, l-imkienu eh, l-informazzjoni, l-imkienet l-informazzjoni fuq il-kreditu, eh, situazzjoni kif kienet, il-bassir eh, ta' telf, dan, meta sar, kif sar, nasib li għalfejni, għalġieħ trasparenza, importanti li titkelmu, u nala billi, intenna dak li għat fil-bidu, viva trasparenza, viva Tajb wis, ela, sa' sejtna bil-Franċis, nisa' muġbok bil-Franċis minn armana di permessa l-interpretazzjoni. ċertament li traduzzjoni hija tajba, għamma għanna u koll obbligu ta' segret professjonali u jiena skont il-liġijiet eh, li jentom sess tivvutaw nati informazzjoni bħal din fuq deċiżjonijiet li tieħdu minn bank partikolari, pero nista' ngħidilkom um, il-għaliex m'għandi xejn xnaħbi dak li għamilna ma' dan il-bank u dak li nagħmlu kull bank ieħor. Responsabilità ta' rekapitalizzazzjoni, x'namlu aħna s-soltu, meta jkollok bank xi ftit eh, dajjef eh, Aħna ġalment nitolbuh biex jagħmel rekapitalizzazzjoni u jindirizzu għandifijiet tijaw. tiegħu. minna għamilna aħna il-bank wara li kena missjoni jinsitu. Issa, jekk inti titlobni id-dati eżatti ma nafx jena, ma niftakarx eżattament ma naf li kena periodu ta' sentejn. Imbagħad wara supervizjoni li wettaqna wara diskussjonijiet mal-banek rġna rajna naqra ċifri li ġew kontrollati wkoll situ, ċifri li ħarġu mill-bank stess u rajna li permezz ta' fondi propri jinħolo kapital minn flok u ma jmorru fissu eh, u ma talbu talbu illi l-finanzjament isir mill-istat Portugiż, mhux minn investitur ehm, privata. Issa, xieġri meta l-bank, meta bank imur fissu eh, pubbliku, ġeneralment meta nsi bank huwa bank pubbliku diġi kompetizzjoni, tara illi meta dan il-bank jagħmel sejħa għal kapital eh, Dan isir daqs li kiku eh, kienem investiment titura private. Iġviri li eh, l-affarijiet isiru kif isiru normalment fis-suq eh, fil li diġa competition u il-kap taħħa Zgur li jimxew ma, ma din il-prassira li xkuħu ma kienx ma kienux taw l-autorizzazzjoni, hemm ħafna banek pubbliċi oħra, per eżempju l-Bank Pubbliku Ġermanis, li jagħmlu din is-sejħa għal rekapitalizzazzjoni l dg Competition imma hija rekapitalizzazzjoni bħal rekapitalizzazzjoni oħra. Miex każ ta' jnuna statali. Ejva, Jena, jena, ntajt ma' minn Dominguez konfermalek, ma' nintaqa ma' kull min jitlobni biex nintaqa miaw ma' kull direttur eh, tal-bank. Jena, niftakar li ġi eh, jintaqa miegħi fi Frankfurt eh, meta kelli konferenza wkoll fil-Lisbona u talab biex nintaqa' miegħu, ma jaħsibx hija xaġa straordinarja li ntqajt miegħu, issa jekk hija xaġa formali jew informali ma nafx diffiċli. Jiena dejjem ngħid li meta ngħid xi ħaġa nibqa ma, kelmti, ġifiri, nżom kelmti, skużawni, ġifiri naħseb li firwol ti ta' supervizur u anki kollegi tijaj li umma tassew sew li jafu kveġibu ruħom, kellhom ukoll kuntatti formali u informali mal-president ta' Kaxar Ral, imma insomma naħseb li d-dinja xi ħaġa ta' rutina sal-Fred Sant. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, Sur President. Signora, il-sistema euro evitat il-regolament doppju minnajr ċertu rekwiziti għal banek korrispondenti. Dan għadu lan li il-riskju jkunu koperti fil-zona euro, pero fl-ħar snin il-banek korrispondenti eh, waqfu il-relazzjoni ta' negozju ma' ċertu klienti. Raġunijiet bħal eh, spejjes ta' konformi ta' riski ma' Eh, f'rapporti ma' banek f'ġurisdizzjonijiet oħra. U finanzjament kol turistiċi jew ta' flus. Dan jista' jwassal għal eh, tfixkil fi servizzi finanzjarji banek u istituzzjoni li jiservu il-parti vulnerabli tal-saft soċjetà Dan għandu bat kbir fuq pajjiżi żgħar fiż-żona euro illi qegħdin fi żvantaġġ. irridu nżidu kooperazzjoni bejn il-banek, xin l-opinjoni tiegħek fuq di kwistjoni u x'politika tista' ssir u x'miżuri jistgħu jittieħdu fuq il eh, livell ta' Unjoni Ewropea u Internazzjonali. Grazzi ħafna fil-fatt jiena konxja il numru ta' banek naqsu il- l-attivitajiet ta' korrispondenza bankarja u dan jista' jwasal tħassib għal ċertu pajjiżi fl-SSM. Jiddispjaċini għal dan, jina dil ħaġa ma ħarġitx minn għandi. Ir-raġuni i il-konformità ma regoli ta' protezzjoni tal konsumatur, regoli ta' kontraħasid tal-flus, ġew aġġornati ma' aktar eh, stretti il-banek huma aktar konxi minn dar riskju u bħala supervisuri naqbel li jkunu aktar konxi Din hija raġuni. Nispera illi l-SSM li tiġi konsidrata ġurisdizzjoni unika jkun iktar faċli għal banek SSM li kopru għandek raġun għamil miak għandna ma wasanniġ però dinja tama tagħna. mil bqija ma nafx jista' jsir fil-livell tiegħi mhix xi ħaġa illi għandi il-kapaċità li naġixxi dwarha. Grazzi. Pablo Salba. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi. Signora Newt għalli edha edawek manna l-lum jina nishtu inkelmek dwar il-pakket ta' titolizzazzjoni. Nishtu inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar dwar li naqsu l-potenzjal ta' riskju għal 20%. Anzi, nżidu l-potenzjal ta' riskju għal 20%. Grazzi ħafna l għamnet kullħat kulħadd irid iżomm f'moħħni li se jkun hemm implementazzjoni tal-pakkett ta' Basel ta' qabel u dan ser ikollu regolamenti iktar stretti fuq it-titolizzazzjoni dan qed isir. Għat titolizzazzjoni sempliċi u trasparenti bħala supervisuri aħna rridu trattamenti ġusti naħseb illi il-proposti u din kienet l-opinjoni tal-ICB il-proposti minnaħat tal-Komissjoni kienet waħda raġonevoli aħna appoġġajnija dwar ir-rekwiżita retenzjoni. Naħseb għalissa edin fil-5% naħseb għal titolazzjoni sempliċi u trasparenti dan huwa raġonevoli. M'hemmx ġustifikazzjoni biex ikun hemm iktar. Tipi oħra ta' titolizzazzjoni li huma riskjużi din tista' tkun idea tajba, però fl-opinjoni tiegħi mhix ġustifikata għal titolazzjoni sempliċi u trasparenti naħseb illi il-5% u għarra ġenervoli għal dat tip ta' eh, titolizzazzjoni. Issa, Eva Kajli, grazzi. Nixtieq nirringrazzjak għal risposta għal ittra tiegħek fejn inti assigurajtni illi li sibi se juża dak kollu li jista fil-ambitu tal-SSM biex jiżgura li l-bani kollha fih dan iż-żona euro jkollhom livello li ta' supervizjoni. Aħna nistennew li jkun hemm rwol attiv l-SSM sabiex kunem u ukoll l-implementazzjoni tar regolamenti fil-qalba wkoll fil-periferija tal-Unjoni Ewropea u waslu għal riski operazzjonali dwar il-tnaqqis fil-MPS, specialment fil-pajzi tan nofsinnar, jietlu kol il-miri tal-SSM u ma diffiċa biex jintlaħu fil-qafas attwali xis passi diġa saru sabiex jikunem zvilu fil-proċeduri ġudizjari għal l-MPS ta' kumpaniji, pero għatfadlina problema kbira mek. Fl-opinjoni tijek, meta nżommu f'maħna il-krizi, l assenzjoni tal-protezzjoni sabiex proteġi il-ċittadini li għedin situazzjoni ekonomika severa se tiġi diskussa u se tiġi accettata mill-SSM għandek xi kondizjoni biex tagħmel dan jew għandek xi suġġerimenti oħra li jistgħu jkunu importanti, grazzi. Grazzi ħafna il-qafas li inti semmejt huwa qafas illi ħareġ mill kondizjonijiet illi u mill-istituzzjonijiet għal banek Greki u il-gvern Grek fejn nitlu aħna aħna maħniġ daqstant stant Eh, fil-fond fit-trattat. Il-konsultazzjoni ser tispiċċa f'nofs Novembru f'dan il-moment ma nistgħux ġalu l-bank illi implementa tal-pakket li se jkun finalizzat fl-2017, pero hemm numru ta' banek li qed jiddu inizjattiva u jagħmlu il-ħaġa il-ġusta. Tibi diversi ta' hemm diversi tipi hemm il-self, il-kreditu mux għed niddeċidu aħna nfusna xħadna nindirizzaw l-ewel. Naħseb illi il-residenza primarja tal-individu tal miex ċertiġi fuq ta' qoddim l loġiku tibda bil-kumpaniji u l-SMEs. Ovvjament, mux tajjeb biss għal-kumpaniji, iżda wkoll għal-kumpaniji li jindrisaw il-problema. Jekk iridu jerġgħu jitlu fin-negozju, jekk iridu jieħdu kreditu ġdejt mill-banek, illi huma f'saħħithom u sigur bżejjed sabiex joffru l-kreditu, huma jridu jaħdmu ukoll MPs jistgħu jimbitlu fi kreditu jekk ikun struttar b'mod xira. Din hija l-ewwel direzzjoni u l-ewwel azzjoni l-individwi huma dejjem iktar suġġett iktar delikat maħniex qed ngħidu lil bank għandu jkollu 0% ta' non-performing exposures. nimxu mal-medja tal-SSM li hija ftit iktar minn 7% u anki hemmhekk il-banek qed jiprezentaw il-pjanijiet tagħhom biex indirizzaw l-NPEs. Il-pjan definit mm, ċertu miri jekk dawn mhumiex rispettati u jpoġġux il-bank f'kundizzjoni aħjar fil-relazzjoni ma' supervizuri. Jekk dan ma jsirx, ovvjament dan mhux punta tluq tajjeb. Dan huwa l-ewwel l-dinja l-ewwel mira. Però l-ewwel residenza ta' individwi mhix l-ewwel mira tagħna. Però skont ċertu individwi dan jista' jkun żvilupp tajjeb li jkun hemm ristrutturar tal-pjan ta' kreditu u dan jinbidel f'non-performing credit. Din hija ċertezza li tisparixxi fejn jitlu l-individwi u dan huwa tajjeb. Grazzi ħafna lil Daniel Nui kien smih u tli ħafna e, smih li jmiss se jsir fi 23 ta' Marzu 2017 fil-waqt il-Parlament ser tkompli taħdem fuq it-tieni rapport tal-Unjoni Bankarja illi se jkun adattat ukoll fil-plenarja sa' dik id-data se nkomplu wkoll bid-dialogu tagħna mal-SSM u mal ma' Daniel Nui. Grazzi ħafna. sorry, it's my uh, mistake. We... Skużani għamil dżbal ser nadu s-sad punt seba l-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, il-rapporter Markus Verber. Grazie ħafna, Sur President. Sanżom il-kommenti tijaj fil-qossor sa' mill elf 1999 kellna naftajim, ma' Kanada fuq kwistjoni ta' kompetizzjoni dan il ftajim reġa' ġie negozjat partikolarment fil-skabju ta' evidenzja bejn l-Unjoni Ewropea u l-autoritajiet ta' kompetizzjoni kanadizi qed nitkellmu hawnhekk biss dwar il-liġi ta' kompetizzjoni u mhux eh, liġi ċivili u affarijiet bħal dawn. hemm miżuri illi għandhom jagħmlu aktar faċli sabiex insegwu każijiet ta' kompetizzjoni transatlantiċi l idea hi li l-kompetizzjoni jista' jkollha dimensjoni globali għalhekk l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni għandhom ikunu kapaċi li jaġixxu fuq livell globali u ftehim bħal dan huma ir-risposta tal-liġi ta' kompetizzjoni għal globalizzazzjoni dat trattat mal-Kanada u għattin wieħed għanna trattat mal-Izvizzera u kol dwar il kupani u Skabjuta evidenza, il-trattat mal-Kanada se jkun it-tieni wieħed. Tiftakru illi meta kellna ismih ma' Sinjura Vestika qalet illi ser tkompli tkun attiva f'dan is-settur u ser tipprova tifirma aktar ftejmit bħal dan bħal dak tal-Iżvizzera. Għalhekk fir-rapport jiena proponejt li nivvotaw favur dan il ftejji Naf li aħna biss konsultattivi dwar dan il ftejji u l-Kunsill se jiffirma, però huwa importanti li anzi huwa tajjeb li l-Kunsill jagħtina l-permess li nsemgħu l-vuċi tagħna kienu ġentilu bizzejiet li jistaqsuna għalek jiena naħseb illi għanna naqblu, mux se nkunu nistaw niblu xejn f'dan il-ftejim, pero huwa fuq il-linja ta' dak illi għanna ma l-Izvizzera li kien effettiv. Kif nistaw naraw mis sottokumitat komitat tal-liġi kompetitiva, rajna xie eżempji fil-prassi u jina niproponi li nivvotaw favur il ftehim Grazzi ħafna. Nifem illi huwa hija proġettura ta' kunsens. 352 u interessanti dejjem għax dan huwa artiklu partikolari Alfred Sant. Grazzi ħafna Sur President, palma diġa għalli rapporteri ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar l-applikazzjoni tal-liġi kompetitiva sejra sew dettalji bejn l-Unjoni u l-Kanada għandha x'taqsam mal l-interess ta' żewġ naħat. Bħal minn diġad qal il-ftejjim jaġġorna ftejjim ta' qabel fuq l-istess suġġett. Nistgħu ngħidu biss iva, l kanada huwa pajjiż illi jaqbel mal-valuri tal-Unjoni għalhekk meta ma jkunx hemm ftejjim anke fejn jitlu regoli ta' privatezza, għana nkunu konfidenti. Nixtieq nagħmel xi punti l-ewwel kunsill jatorizza il il-Parlament li jiftaħ diskussjoni fuq 8 snin ilu fejn ħanna daqstan biex naslu sa dal-istadju. Sakemna ma kienx pressjoni kontra għal negozjati minn natura amministrattiva meta jaqblu iż-żewġ naħat hemm konverġenti u dan il-fejn seta kien iktar ta' malar jew qed nitlef xi ħaġa. It-tieni punt. Dan il-ftajim huwa parti mis-sita inkun sorpriż jekk il-kollegi f'dan il-Parlament ma jikkonsidrawx li il diskussjoni dwar il-ftejim joffri l-opportunità sabiex nitkellmu dwar sita. Hemm proċeduri li prassi kontra kompetizzjoni. Il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, mhux diskriminatorji u juru ġustizzja fil-proċeduri iż-żewġ naħat ser jagħmlu disponibbli kwalunkwe informazzjoni pubblika lin-naħa l-oħra. ir ratifikata dan il-ftehim se tkun koerenti ma' sita. Dan il-ftehim se ta' jiġi integrat fis-sita nnifsu, grazzi ħafna. Il-kallima nimis. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja rapporter Sur Ferbert għal rapport ieħor u nixtieq nżomm fil-qosor dwar dan. Naħseb li dan il-proposta hija żvilupp tajjeb ħafna fil-ekonomija globali fis-swieq ħiesa ma nistax ikunu limitati bil-ġurisdizzjoni nazzjonali u frontieri. Irridu swieq ekonomiċi iktar globali Naħseb li dan huwa pass għal iktar kooperazzjoni swieq miftuħa u protezzjoni għal konsumaturi u l-negozji jekk ikun hemm violazzjoni tal-liġi ta' kompetizzjoni jiġu eh, mikxufu iktar malajr kemm iż-żewġ naħat ikunu f'pożizzjoni aħjar. Hemm element illi għandi xi dubji dwaru u dan huwa dan il-proposta ma tintroduċix obligi, però iż-żewġ jistgħu jiddeterminaw x'ikunu l-interessi importanti naħseb li huwa importanti li jispeċifikaw x'inhuma dawn l-interessi u kif se jiġu determinati u minn min għaliex hija deskrizzjoni vaga ħafna, però dan huwa l-unika dubju illi għandi f'din il-proposta. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, mela, issa fisem il-gwe. Naddilek il-kelma. Grazzi għal darboħra sur President. Il-grupp tana, il-gwe, u NGL, huwa kontra l-funzjonament strutturali tal-politika ta' kompetizzjoni għaliex huwa ċar fl liema interessi eh, ħares. Eh, il-multinazzjonali ehm, ma dejjem akbar u mbagħad hemm ċertu kumpaniji ehm, pubbliċi spiċċaw fidej privati eh, għal dak li għandu xjaqsam mill-karbonju, iż-żejt, il-banek eh, tal-tfaddil, Aħna rajna l-politika ta' kompetizzjoni bħala mekkanizmu ta' difiża tal-konsumaturi, anzi bil-kontra, qed jiddefendi l-interessi tal-kapitali kbir u mhux tal-popli. Il-flejm bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea qed iżid ftit ħafna laqas mill-perspettiva tagħna għal dik li hija l-informazzjoni u kollaborazzjoni fil-ġlieda kontra il-kumpaniji l-kbar privati u qed iżomm diskrezzjonalità fil-funzjonar ta' dawn l-intraprizi. U miex kombinazzjoni dan il-ftejn qed jasal fl-istess ħin ta' seta għaliex ħajkompli jgħin l-interessi tal-kumpaniji il-kbar. U ħares il-qasam ħares l-interessi ta' qasam privat fi żewġ naħat li għax xejn eh, hemm bżonn insaħħu il-pożizzjoni tagħna f'dan il-tejm. Grazzi. Uh, okay, we can give the floor back to the rapporteur. Grazzi ħafna, rapporteur. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor jitkellem naħseb. Skużani. Mela, nista' nitkellem? Tajjeb wisq. Il-ftejn fuq kooperazzjoni aktar mill-qrib hija tal-1999 u għalhekk ma jagħtix biżejjed proċedura għal e, situazzjonijiet transatlantiċi u jiena niftem nispera li il-ftejn tal zvizzera huwa modell tajjeb u dan jagħmilha possibbli li konna skambju ta' provi u ta' materjal konfidenzjali. B'tali mod li kun tajjeb għal kummerċ fl-2016 u naħseb li staw najdu li kważi żewġ terzi mid-deċiżjonijiet li ttieħdu fuq il-kompetizzjoni mill-Kummissjoni kienu f'kooperazzjoni ma' awtoritajiet pajjiżi terzi. U għalek jina naħseb li huwa importanti li najdu li jemżon li inġedduwa. U xek, ħaġa tajba li għatta. Il-rapporter Iva, grazzi ħafna. Mela, zewġ mistoqsijiet osra ħafna għedin nitkellmu dwar il-kompetizzjoni u drittijiet tal-kompetizzjoni u mux dwar is-sita. Din hija xi ħaġa separata kompletament mis-sita u għaftajim individwali Ovvjament jekk tridu jista' jkollna diskussjoni fuq il-liġi tal-kompetizzjoni, imma xtaqt nagħmel kumment fuq il-kwistjoni ta' l-organizzazzjoni ta' servizzi hija kwistjoni sovrana. Xi ħaġa li tiġi deċiża minn dawk li qegħdin jagħtu s servizz u għandha rabta biss marġinali mal liġi tal kompetizzjoni, għalhekk jiena ma naħsibx li l ftehim ta' Kanada huwa il-post fej konna e, diskussjoni fuq il-liġi ta' kompetizzjoni nistaw jekk tridu, ma nistaw nagħmlu għax imkien ieħor ukoll ovvjament il-kollega jekk irid jiġi fis-sottokumitat tiegħi nistgħu niddiskutu dan il-punt hemmhekk. Imma naħseb li dak li għandna bżonn nagħmlu huwa li nibqgħu konsistenti u nsegwu l-linja direzzjoni li dejjem ħadna għal dik li hija l-Kummissjoni. Jiena ovvjament lest li nagħti informazzjoni Imma ma nistax nagħtikom dik l-informazzjoni blamment. Huwa minnu li rridu nqisu l-passi kollha bħalma għadha kifet, imma għanna ftit ħin biex niddiskutu dan għax il-Kunsilla lissa għadu ma permettinniex li nissottumettu il-pożizzjoni tagħna għalhekk ekkora nispera li nkun nista' nwieġeb il-mistoqsija tiegħek fil-ħin Grazzi ħafna tajb, wis nistgħu nagħlqu dan il-punt. Mhux inhu l-każ dan hija votazzjoni sempliċi għal kunsens. Umbagħad nistgħu immorru lura għall-iskeda tal-vot. Nistgħu nagħlqu dan il-punt. U għal għall punt li jmiss. U nilqgħu lill-Viċi President Dombrovskis. I welcome Vice President Dombrovskis uh, to this. Nilqal Vice President Dombrovskis għal din il-dialogu strutturali. Dan huwa l-ewwel dialogu strutturali mal-Vice mm, President minn meta il-portafol. Għalhekk aħna verament nilqgħu din l-opportunità li konna skambju ta' opinjonijiet e, sabiex ikun hemm skambju ta' diskussjonijiet fuq kwistjonijiet differenti f'dan il-qasam aħna qegħdin nistennew il-pakket il-ġdid, ħajkonna proposta ta' rizoluzzjoni ta' CCP, Umbat ovvjament ħajkonna l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni Kapitali, li ħatkun inkluża fis sekuritizzazzjoni fit tutorizzazzjoni Għanna ehm, ġifiri agenda mimlija ħafna u din l-opportunità hija waħda pożittiva ħafna li nistgħu niddiskutu dan miegħek. Issa, ħanaddi l-kelma l-Viċi President Dombrovskis, irrit jitlaq fil-6 u nofs preċis, ġifiri ħanżommu mal-ħin. Nadilek il-kelma. Grazie ħafna, Sur President. Membri onorevoli tal-Parlament. Leonet, Grazzi ħafna għal din istedina tal-li tajtuni l-opportunità li konna dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Ovvjament illum hija ġurnata partikolari dominata mill-riżultati tal-elezzjoni Amerikana. U jiena naħseb li tajjeb li l niddiskutu ix-xogħol tagħna kif nistgħu nkomplu niddiskutu s settur finanzjarju nżommuħ finan stabli napoġġaw l-investiment kif ukoll eh, naraw li kunem tkabbir sostenibbli fl ewropa l-ħidma tagħna fuq is servizzi finanzjarja titħol, finanzjarji titħol fi strategi ekonomika ħafna siet wiesa u fil-sfond ta' inċertezza miżjuda fis swieq tal-lum nixtieq nenfasizza kemm huwa importanti li nżommu max-xogħol tagħna rdu nkomplu eh, ikonna politiki prudenti makroekonomiki kif ukoll makroekonomiċi kif ukoll budġetarji fil-waqt li nagħmlu riformi strutturali biex intejbu l-kompetittività noħolqu l-impjiegi u nassiguraw li jkun hemm ugwaljanza u ma nħallu l-ħadd warajna. Aħna dan l-approċ ħan prezentaw f'aktar dettal fl-AGS eh, li ħajkonna li message fil-isħarriċ annwali dwar it-tkabbir. Issa dwar is-sitwazzjoni ekonomika aktar ġenerali, l-ekonomiji tagħna għadhom reżiljenti, il-Kummissjoni Ewropea tippretendi l-Istati membri kollha jikbru is-sena d-dieħla. Iżda għad hemm ir-riski. U dawn ir-riski huma marbuta ma' livell oli ta' inċertezza u bħala dawk li jagħmlu jfasslu l-politika irridu nappoġġaw dan it-tkabbir u rridu nagħtu ċertezza fejn nistgħu. Dan ukoll japplika għas-settur tas servizzi finanzjarji. Għawek hemm bżonn koplu nibnu fuq ir-riformi importanti li qbilna fis-snin riċenti biex insaħħu s-settur bankarju nipromovu sorsi ta' investimenti ġodda billi nsaħħu s-swieq kapitali Ewropej u nibnu unjoni ta' swieq kapitali. Mela jinkuntet li nista' niddiskutu dan ma'kom illum kif nistgħu nagħmlu. Mela, il-CMU, il-Capital Markets Union. F'Settembru aħna publikajna komunikazzjoni terġa' konferma li pen tagħna għal dak li ħankunu qegħdin nagħmlu fil-pjan tal-azzjoni tal-2015 biex naġlu u nkunu aktar koraġużi fejn nistgħu. Jina grat għall appoġġ li tagħna l-Parlament Ewropew għal dan il-proġett. Mżon nżommu l-momentum u nuru li l-Ewropa hija serja dwar il-bini ta' swieq kapitali aktar b'saħħithom. Għalhekk għandna bżonn għajnuna tagħkom sabiex l-ewwel miżuri eh, jidħlu fis-seħħ. Jien qed naħseb dwar il-proposta li eh, nbidlu ir-reġim tal-prospektus biex nagħmluha aktar faċli kumpaniji joħorġu eh, l-equities u d-dejn fuq il-swieq pubbliċi il-proposta tagħna hija li nerġgħu nibdew is-swieq ta' titolizzazzjoni bil-definixxu eh, titolizzazzjonijiet sempliċi trasparenti standardizzati inkomplu nibdu fuq ix-xogħol ta' istituzzjonijiet indipendenti bħal Bank Ċentrali Ewropew. Il-proposta tagħna hija li nseħħu saħħu l-suq kapitali Ewropew nappoġġaw investimenti soċjali eh, billi nemendaw il-leġizlazzjoni tikverna il-fondi kapitali, il-venture capital funds u il-social entrepreneurship funds tal-Europa. Jena naf il-rapporteurs Petr Jedzek, Paul Tank, Pablo Zalba u Sir Papi Tanken edin jaħdu biex jimlew il- u lej xurxin u jeliminaw differenzi dawn il-proposti jridu jappoġġaw l-investiment billi jżidu finanzi għan negozji Ewropej. Ejja, naqblu fuqhom, nwaslu r-riżultati diġibli u neħu xi frontieri u l-ostakli jeżistu għal ċaqli ħieles ta' kapital fl-Unjoni Ewropea. semmi tlet elementi li ewwel net irridu naraw l-approċċi differenti għall-insolvenza fl-Ewropa. Komissjoni kummissjoni ħat prezenta proposta fil-ġemat li ġejjin biex tappoġġa l-istruttura effettiv tal- eh, dejn tan-negozju viabli biex il-kumpaniji kollhom tini opportunità u ħanaraw li ma qed jaħdmu sew it-tieni din naħdmu fuq il-mod ta' kif ir-reġim ta' taxxa jinteraġixxu dan jista' jkun bar ostaklu għall-investiment għalhekk qegħdin naħdmu biex ikonna kodiċi ta' kondotta u biex promovu l-aħjar prassi għal kif wieħed jirġestjona il-withholding tax. Riċentement ippreżentajna proposti bħala parti mis CCCTB biex innaqsu il-bias lejn l-ekwità tad-dejn fis-sistemi tat-taxxa. It-tielet, l-Unjoni Ewropea m'għandix suq wahdini għal pensjonijiet personali, il-konsultazzjoni tagħna fuq kif noħolqu qafas għal pensjonijiet personali pan-Ewropej għadu kif inala. Aħna issa qegħdin naħdmu biex naraw il-risposti x'kienu, naraw kif ħan l leġiżlazzjoni s-sena d-dieħla. Aħna rridu nollu il-livell ta' ambizzjoni tagħna biex nappoġġaw finanzi sostenibbli. L-Unjoni Ewropea impenjat ruħa li tonfoq minn tal-inqas 20% tal-budget tal-2014-2020 fuq azzjoni tal-klima. Aħna qegħdin naħdmu sabiex aktar fondi fil-favur l-ambjent ikunu disponibbli bħala parti mill-EFSI. Imma dawn l-isforzi jridu jmorru l lin mill-finanzi pubbliċi, għalhekk il-Kummissjoni qed twaqqaf ehm, grupp ta' esperti ta' livell biex tiżviluppa strateġija tal-Unjoni Ewropea komprensiva fuq il-finanzi sostenibbli. Qegħdin nistudjaw l-iżviluppi fis-suq ehm, tal-bonds favur l-ambjent u il-potenzjal nifinanzaw investimenti ta' efficienza ta' rizorsi. Biex nżidu it-trasparenza tal-kumpanija naqbilna qbilna fuq id-direttiva tal-rapportar mhux finanzjar li ħad iġi trasposta sa' tmiem tas-sena. Il-ftajim riċenti eh, fuq il-provizjoni ta' irtirar okkupazzjonali u istituzzjonali ġestit minn Brian Hayes għawek fil-parlament ħajkoraġiċi il-fondi tal-pensjonijiet okkupazzjonali jihdu ħsieb elementi ambientali fil-deċizjoni ta' investiment. Il-Kummissjoni nidiet konsultazzjoni pubblika propju fuq dan il-CMU trid tat riżultati għall investituri bl-imnut. Il-azzjonijiet ta' segwitu għal Green Paper tagħna ħat ifokka fuq it-neħija ta' ostakli għal konsumaturi li kull qegħdin jixtru servizzi finanzjari li huma tajbin għalihom ikunu fejn ikunu fl-Ewropa, jagħmlu aktar faċli għal konsumaturi biex jaqblu l-prodotti u jassiguraw li il mekkaniżmi ta' eh, soluzzjoni ta' tilwin jaħdmu mod eh, ġenerali fis-suq waħdini ħajkunu jappoġġaw il-kumpaniji l-lesti li joffru s-servizzi tagħhom lil mill-frontieri u jassiguraw li l-Ewropa qed tagħmel l-aħjar mill-fintech u l-innovazzjoni teknoloġika eh, fil-waqt li xorta waħda jkun hemm ħarsien b'saħħtu tal-konsumaturi. Aħna grati għal rapport ta' Oli Ludwigsen f'dan il-qasam u qegħdin eh, ħanippreżentaw serje ta' azzjonijiet sena dieħla. Issa għana għaddi settur bankarju. Fil-waqt li qegħdin nieħdu azzjonijiet biex insaħħu is-swieq kapitali tagħna, għadna għaddejjin bil-ħidma tagħna fuq it-tisħiħ tal-qafas għas-settur bankarju Ewropew. Settur bankarju Ewropew huwa ħafna iżjed b'saħħtu għandu kapital ikbar milli kellu qabel il-kriżi u din rajnija fl-stress tests reċenti, imma qatt jeżistu numru ta' sfidi. Ħafna banek qegħdin ibatu biex jestendu l-kreditu fl-ekonomija tal-Ewropa e, f'ambjent fejn hawn tkabbir baxx, inflazzjoni baxxa u rata ta' interessi baxxa L-iżviluppi teknoloġiċi qegħdin joħolqu opportunitajiet ġodda imma anka sfidi ġodda għal modelli ta' negozju stabiliti. Li konna l-aħjar risposti għal dawn l-sfidi hija xi ħaġa tinsab fidejn is-settur bankarju. Il-priorità tal-Kummissjoni Ewropea hija li tipprovdi l-ambjent tajjeb biex tagħmel dan mod siguru effettiv. Irridu nsaħħu l-Unjoni Bankarja bil-proposta tagħna għal EDIS li hija l-iskema ta' Sigurazzjoni ta' Depożitu Ewropew Issa naraw eh, li l-Parlament miex il-qoddim u fil-fatt il-lum stess diskutejtu l-appozza rapport ta' Esther Dalanga. Biex nejnu, biex nindirizzaw livelli għolja tal-NPLs edin niprovdu appoċ tekniku permezz ta' servizz ta' appoċ ta' riforma strutturali, ebdin nżommu pressjoni permezz ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajis ta' semestru Ewropew lil sitt stati membri u kif ukoll Edin naħdmu ma' stati membri biex nsibu soluzzjonijiet infassla għalihom fil-qafas tal-regoli eżistenzi fuq ir-riżoluzzjoni tal-Banku l-Għajnuna tal-Istat. Iżjed tardan ix-xahar il-Kummissjoni ħadd adotta proposta biex temenda is-CRRUD, il crd Il-proposta fil-fatt ħadd wasal riżultat fuq żewġ aspetti. L-ewwel net ħadd indirizza r-riski li għadhom hemm fis-settur bankarju billi timplementa l istandards internazzjonali maqbula mill-Kumitat ta' Basel u l-FSB. Mod li jaħdem għal negozji Ewropej tagħna biex għal għall-ekonomija aktar ġenerali. Tieni qegħdin nirrevedu l-leġiżlazzjoni. U din hija parti mill-xprun li qegħdin nagħtu sabis il-leġiżlazzjoni tkun favur it-tkabbir kemm jista' jkun mod ġenerali. Għalhekk eh, aħna nkomplu naħdmu fuq il-call for evidence, anka nkomplu naħdmu nibnu fuq il-ħidma tal-Parlament ta' Burkhard Bals, mod partikolari u irridu li inkomplu naħdu fuq il-call evidence fil-leġizlazzjoni ta' servizzi finanzjarji kollha. Rridu naraw li ma bidliet nistgħu nagħmlu biex insidu l-finanzi fl-ekonomija ġenerali rridu naraw jekk leġizlazzjoni tistax tkun aktar proporzjonali fil-waqt li twassal istess għanijiet prudenzjali rridu naraw jekk il-pis tal-konformità jistax jitnaqqas għal negozju regoli jkunu aktar konsistenzi ħarsu qudiem. Ħankunu qegħdin naraw reviżjoni tal- regolament għal rekwiziti kapitali u regolament fuq l-infrastruttura tas suq Ewropew biex niproponu xi bidliet. Fl-istess ħin qegħdin nkomplu nagħmlu pressjoni fuq ejjun oħra ta' riski fis-sistema finanzjarja qed nittamaw li konna ftejn fuq l-MMF, il-Money Market Fund sa tmiem tas-sena kif ukoll li jkollna bilanċ bejn it-tafija ta' riski tal-MMF l-waqt li nżommuhom bħala prodott viabli eh, li jieħu l-bżonnijiet tal-investituri aħħarin. Nixtieq nirringrazzja lina Gella l-ħidma tagħha f'dan il-qasam. Qabel it-tmim ta' semna ħankunu qegħdin nagħmlu proposta fuq il-riżoluzzjoni l-kupru tal-kontraparti ċentrali. Proposta tkompli tibni fuq ir-regoli eżistenti b'mod partikolari il-EMIR u il-BRRD Aħna rridu nkunu konsistenti kemm jista' jkun bil-leġiżlazzjoni tal-kupru riżoluzzjoni eżistenti u nwieġbu għal l-elementi speċifiċi ta' CCPs. Sabiex ikunu ħejja bis jekk l-affarijiet imorru żmerċ. Issa s-sena d-dieħla ħankunu għedin prezentaw proposti biex naġġornaw il-qafas makroprudenzjali. Konsultazzjoni tagħna għadha kif spiċċat, qegħdin naraw x'kienu tweġibiet u qegħdin naraw x'kienu l-argumenti tagħkom. Ankomplu nimlu fuqhom sabiex il-qafas makroprudenzjali kun aktar b'saħħtu imma kif ukoll sabiex ir-regoli jkunu aktar proporzjonati u l-istituzzjoni bħal e SRB jkunu aktar effiċenti. Nixtieq insemmi fil-qosor regolament delegat PRIPS fejn il-Parlament qal li mhuwiex kuntent. Il-prips hija leġislazzjoni tal-konsumatur importanti u l-ewwel obbligi tagħna fil-proċess kienu lil konsumatur. Komissjoni Ewropea evalwat ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew b'ċertu attenzjoni fuq dan is-suġġett. Aħna ħdimna mal-Awtoritajiet ta' Supervizjoni Ewropej biex nindirizzaw it-ħassib u aħna batna l-proposti tagħna lill isa e illum. Dan ħaj permet l-RTS li tkun proposta minn ġdid lilkom bl-arbda dewmin. Illum il-Kummissjoni proponiet ukoll estensjoni ta' 12 xar għal regolament ta' PRIPS sabiex il-kumpaniji kollhom aktar ħin biex iħejju għal regoli il-ġodda li din infisseħ u jipermettu naqriżiet ħin sabiex il-RTS reveduta jiġu finalizzati. Aħna namlu dan e, fuq ftejjin maqsum li mhux ħankun qegħdin nerġgħu niftħu leġislazzjoni ta' livell wieħed. Mela, biex nagħlaq, sinjuri, din hija sempliċement kampjun tal-ħidma li qegħdin nagħmlu fis-servizzi finanzjarji Aħna qegħdin naħdmu biex inneħqu bilanċ attent, insaħħu is-suq intern u nżidu l-finanzjar għall-ekonomija aktar ġenerali fil-waqt li nħarsu l-konsumaturi u nżommu s settur finanzjarju kompetittiv u dinamiku ma fl-istess insigur. Għalhekk jiena qed nistenna bil-ħerqa li nkompli naħdem magħkom sabiex din l-aġenda mmexxi għal qudiem fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. very much, Mr. Vice President. Grazzi ħafna, Sur Vice President. Aħna naqblu ħafna ma dak li qed u nikkonferma li l-Parlament ikompli tenni il ftejim li għanna fuq dan u il-votazzjoni li kena fil-plenarja fuq id-data. Issa nistaw nibdew, ngħaddi eh, naddi l-kelma lil rappresentanti tagħna, naddi l-kelma l-ewwel viċi President is-Sur Zalba. Grazzi ħafna, Sur President, għan nitkellem bl-Ispanjol ma jimportax, mhux problema. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Grazie ħafna, Sur President. Grazie ħafna, Sur Vice President tal-Kummissjoni. Nemmenet, se permetti li nifraħlek għaliex inti erfajt portafol iżjed importanti. U ċertament nistaw naraw li inti erfajt dan il-portafol bċertu effiċenza. Għalek, nixtieq ngħidlek proset. Inti semmejt ċertu rapporti u semmejt anka lili u jiena m'għandi xejn xnajt iżjed ħlif li għandi jena lest naċċetta sabiex nieħu ftehim. Imma ippermettili li nsaqsik fuq livell attwali pal taf il-bieraħ kien hemm ismieħ mal-Ministri ta' Spanja u Portugal Jiena naħseb nistaw najdu li għanna pratikament unanimità dwar evalwazzjoni pożittiva tal-azzjonijiet effettivi li tieħdu mill-partiti kif ukoll unanimità miż-żewġ pajjiżi, skużawni, mhux partit pajjiżi. E, u unanimità min-naħa ta' din il-Kamra għal korrelazzjoni possibbli tal-fondi. Jiena nixtieq li jekk ikun possibbli li sur kummissarju e, inti tevalwa din id-diskussjoni fil-qafas ta' dialogu li sar il-bieraħ f'dan il-Kumitat flimkien mal-Kummissjoni, għaz il-Kumitat ta' Regi. of course, this is a topic which uh, goes a little bit outside. Ovvjament dan is-suġġett huwa naqra li lin mid-dialogu partikolari tal-lejla. Immiva bilna fuq pożizzjoni komuni li diġà ntbatet lil President tal-Parlament. Okay, uh, thank you. Uh, uh... Grazzi ħafna Grazzi Pablo. Mela fuq dialogu strutturat, Iva, ovvjament, aħna konxi tal-rizultati tal-dialogu strutturat, u aħna wkoll nixtiequ nridu nissuspendu dawn il-fondi għal Portugal u Spanja. Din hija xi ħaġa li ċertament ħankunu qegħdin nqisu meta nkunu qegħdin inħejju il-pakkett tad-deċiżjonijiet tagħna. Għalhekk l-intenzjoni tagħna hija li inħejju pakket ta' deċiżjonijiet l-opinjonijiet tagħna ta' l-abbozz ta' pjanijiet budġetari fis-16 ta' Novembru fejn aħna ħankunu qegħdin nevalwaw il-konformità tal-istati membri mal-regolament tal-patt ta' stabilità u tkabbir mod partikolari fil-każijiet ta' Spanja u l-Portugal anka fil-konformità tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill tal-proċedura ta' deficit eċċessiv. Aħna nafu li sa' reċentement ma kienx hemm eh, gvernijiet eh, sħaħ għaliex kien hemm biss eh, gvern intermedju, interim, għabbażi ta' xenarju ta' lebda bidla fil-politika. Aħna diġa konna rċivejna itra minn Spanja minant Louis de Gindes dwar l-impenn tal-gvern il-ġdid li ħajżom ma' deċiżjoni tal-Kunsil u id-bassir fiskali li kien maħsuf din id-deċiżjoni. Din ovvjament hija xi ħaġa li tħallat nisserħilna moħħna għaliex hija xi ħaġa li nridu nqisuha meta niddeċidu fuq il-kwistjoni ta' sospensjoni tal-fondi. Għalhekk aħna ċertament dawn il-fatturi kollha ħanqisuhom ma nistawx preġudikaw id-deċiżjoni mbagħad ħadd ittieħed minnaħa tal-Kummissjoni ġimgħa d-dieħla. Imma ċertament aħna nisimgħu eh, il-kummenti li ħajaslu. Grazzi. Grazzi ħafna, aħna ovvjament napprezzaw dan li għattinna, issa Peter Zimon. Grazzi ħafna, Sur President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet, waħda minnhom hija dwar is-sekuritizzazzjoni u l-oħra hija fuq eh, l-IDIS li inti semmejta fuq fuq titolizzazzjoni aħna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq kemm minn dan ir-riskju irid jinżamm minn dak li jkun beda. Sabiex nassiguraw li nkunu nistgħu nipprevjenu tipi ta' problemi li rajna fil-kriżi finanzjarja, speċjalment fl-Istati Uniti. Din il-Kamra b'mod partikolari fil-grupp tiegħi qed nitkellmu fuq ċifra ta' 20% li trid tinżamm fil-kotba tal- e, eh, tal Oħrajn ixtiequ jaraw rata ta' 5% intom taħsbu li hemm mod fattibli kif aħna nistaw namlu differenza għabbażi ta' dak li qed jisir titolizzazzjoni fuq? Issa qed titkellmu fuq dak li fil-fat ikollu sekuritizzazzjoni hemm differenzi kbar fl-Ewropa dwar xi kollu sekuritizzazzjoni u xiex le. Em, rati default tal-self li kienu ħafna mill-ammonti mill fuq il-self il tal-karozzi, għalek ma nistawx namlu differenza għabbażi ta' loġġett tal-li għandu titolizzazzjoni, ir-rata ta' zamma li trid tinza fuq il-kodba tal-kumpanija issa fuq idis. Is-Sinjura Delanga qalet li prekondizzjoni għat tranzizjoni minn sistema ta' assigurazzjoni għal sistema kompletament mutualizzata, dinja il-fazi 2 fl-abbozz u naddumba mbagħad għal fazi 3, għandek bżonn hemmhekk sistema ta' insolvenza l-Europa armonizzata biex tkun tista' tagħmel dan issejk aħna nitkellmu dwar armonizzazzjoni tal-liġi tal-insolvenza ta' salsa dak l-istadju. Ta' sal li tajt li għandu jkun hemm armonizzazzjoni tal-liġi tal-insolvenza? Ġanwa fil-fatu għet mill-aspetti li semmiet is-Sinjura Delange fil-rapport tagħha fuq Idis. Iva mela kienem zewċ mistoqsijiet, għalek l ewwel fuq il-punt ta' sekuritizzazzjoni. U zamma ta' riskju. Din hija xi ħaġa li aħna ċertament irridu niddiskutu, imma bażikament il-proposta tagħna żomm il-approċċ ehm, eżistenti ta' zamma u jidher li hemm bil ġenerali fost il-parteċipanti tas-suq, l-awtoritajiet regolatorji, l-awtoritajiet bankari, ministri tal-finanzi li eh, daw il-funzjonijiet jaħdmu kif suppost pratikament mem lebda ċifra oħra li hemm bil bħal dan minn parteċipanti differenti. U kif ukoll il-Kumitat ta' supervizuri bankari, ġviri il-predeċessur tal-IBA, fl-2009 diġa qalet li il-bidla ta' zam ta' perċentwal ta' zamma ta' 5% jwassan 50 imtejweb ta' livell ta' interess. U li iż-żieda tista' twassal sabiex ikun hemm konsegwenzi mhux mixtieqa. Issa approċ simili sar anka mill-IBA fit-tmim tal-2014 meta l-IBA kitbet ir-rapport tagħha fuq sekuritizzazzjoni, żamma ta' riskju, due diligence u l-iżvelar li regoli eżistenti indirizzaw e, xi elementi ta' riskju u li ġew stabiliti fl-Unjoni Ewropea jidher li qed jaħdmu kif suppost għalhekk jidher li hemm ħafna ehm, punti mir-regolaturi li jgħidu li sistema eżistenti tidher li qed twassal riżultati fuq l-intenzjonijiet tagħha. Iġviri din hija l bażi eh, tal-proposta tagħna. Ovvjament aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa li konna id-deċiżjoni tal-Parlament u l-pożizzjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni u aħna lesti l-involvu ruħna mod kostruttiv u miftuħ biex insibu soluzzjoni. Iġri dak li ngħid jiena u hekk bażikament huwa qed niġġustifika għalfejn il-proposta tal-Kummissjoni hija kif inhi. Issa, fuq leaders. Bħalissa, meta l-abbozz tar-rapport ilu disponibli biss reċentiment, irridu nevalwaw eżattament dan ir-rapport aħna nafu li ma votat fil-kumitat laqqas u qabel ma naslu għal xi konklużjonijiet u kummenti Mod ġenerali nista' ngħid li ovvjament min-naħa tal-Kummissjoni aħna enfasizzajna li tnaqis ta' riskju u li sim ta' riskju li jmorru id fit. U ovvjament imbagħad nistgħu niddiskutu eżattament kif ta' kif nistgħu nerfinaw din proposta eżattament. Grazzi. Which of course has to also be Iva li ovvjament ukoll trid tkun viabli fuq livell legali. relating other topics, but case Wimber. Kate Swinburne. Thank you, Mr. Commissioner. I've just come back from speaking at a Pensions Europe conference with regards to EMIR e and the upcoming review. Grazie ħafna. Mela, aħna napprezzaw ix-xogħol tal-Kummissjoni naf li l-aħħar sena li għadiet għamiltu eh, review eh, u eh, saru ħafna proposti, eh, anke proposti għal tibdiliet gbar l inti għamilt mal-ex komissarju Hill, issa naf li ħafna mill- minn dak li għanna ħaj skade f'nofs l-2018 u eh, għadna li memx eh, non cash collateral il eh, fondi ta' pensjoni eh, illi oriġinarment kienet jenatat eccezzjoni għal-jom. Tista' tina naqra revizjoni ta' tempistika u meta din xaktar xħat ħroċ mill-Komissjoni kif ħat kooperaw mal-Banek Ċentrali kif ukoll mal-Supervizjuri biex nizguraw illi naraw naqra mm, li sir xi ħaġa fuq dawn il-fondi tal-pensjoni u jekk u xħajġu konsidrati punti oħra parti dawn il-fondi tal-pensjoni. Fuq dan il-punt ta' reviżjoni tal-lemir din hija xi ħaġa li d għaddejja sa l aħħar sa mis-sena li għaddiet fil-fatt koprejna permezz ta' evidenza li wasetilna minn stakeholders differenti bosta punti, kena u koll konsultazzjoni dedikata biex nqisu evidenza oħra, naħseb li eh, fis sostanza u l-enija nisaw nejdu li emir qed taħdem tajjeb, hemm ċertu kwestjoni fuq margining għal non-clear derivatives eh, ħajibqaw kifin huma ġifiri fu sustanza mux ħajkun hemm tibdilijiet fil-leġislazzjoni, ħanifokaw fuq ċertu eh, proposti mirati fejn għanna kazijiet per eżempju ta' pis amministrativ addizjonali fejn hemm bżonn ukoll għal proporzjonalità l-antana ħajkun illi noħorġu bl emendi fuq regolament emer fil-bidu ta' sena d-dieħla. Biex bekk nifanalizzaw regoli qabel ma jkun hemm l-esenzjoni fuq il-fond tal-pensjoni qabel eh, ma dan jiskadi ġifieri eh, fl-2018. Hemm però diversi elementi li għadhom irridu jiġu irfenati hekk kif nimxu l-qoddim bil-ħidma tagħna. Ma nistax nikkummenta iktar fid-dettar f'dan l-istadju, sfortunatament, però Kifu x'fatta fatta aħna nafu b'din il-kwistjoni il-veri dwar l-eżenzjoni għal-fondi tal-pensjoni u jekk ikun meħtieġ nistgħu anke niprolongaw din l ezenzjoni Issa, Enrika Bonn. Muċa grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, Sur President, grazie ħafna, Vice President tal-Kommissjoni tal-li ġajġejt. Jena ħana għamil erba mistoqsijiet. Mux ħanoqot. Indum, nduru naqat. L-ewel zewċ affarijiet għandu xieqsum ma' Et nata ħafna ħidna nispiegaw li l-euro issa jinsab barra mill-periklu, eccetera, imma meta e, is jgħidunna l-affarijiet mhumiex daqshekk ċari hemm issa tħassib kostanti u din mhix ħaġa tajba u ħafna drabi jkollna nuqqas ta' trasparenza. Jien qed naħseb żewġ każijiet. Qed naħseb fil-każ tad Deutsche Bank li hemm serjetà tal-istress test u jqajjem l-istess kriterju applikazzjoni tal-istess regoli skont il-banek u oħrajn imma kif kien jgħid Kennedy, you can fool li tista' titħaq bin-nies imma mhux il-ħin kollu. Imma il-dawn eh, lejdut li edin naraw kostantement fuq il-Bank Taljan. Jena naħseb li hemm bżonn li konna aktar trasparenza. Din il l ħaġa, tieni ħaġa. Inti x'taħseb, x'taħseb il-Kummissjoni fuq il-effett tal-Brexit fuq id-dinamika u r-ritmu indispensabbli ta' finalizzazzjoni tas-suq waħdini l-Unjoni Bankarja, kif ukoll it-tmim tal-Fond ta' Garanzija Waħdini Ewropew, etc. Pajis li għandu siq barra u siq oħra ġewwa eh, ma tantx tagħmel sens li mhux ħanajt jostakola imma qed jagħmel dewmin fuq il-proċess u l-aħħar mistoqsija sur kummissarju x'tista' tgħidilna? fuq il-Commission Solvency Initiative, ġviri fuq l-intraprizi u solvenza tal-kumpanije naf li u nafu li għettiġi diskussa imma il-Kommissjoni għanda xi intenzjoni jew xi linji gwida jenat naħseb fuq it-tini opportunità famuża li hija importanti ħafna għall-SMEs u għal ħafna SMEs Ewropej. Grazzi ħafna sur kommissarju. Uh, okay, uh, indeed. Uh tajb wisqa. Fil-fatt kienu ħafna mistaqsijiet li tresqu l għallura ħniprofa nirrispondi ftit kull waħda. fl għanet fuq eh, il riżultati ta' testijiet ta' stress fuq eh, sistema bankarja nasab jidher eh, ċar il sistema bankarja preżentament hija ferm iktar kapitalizzata mill-li kienet u eh, edha f'qada ferma ħjar eh, mill-li kienet tisni lilu. Ma dan ikollu hemm ċertu nuqqasijiet eh, li jibqgħu u aħna qed naħdmu biex nippruvaw nindirizzawhom. Inti semmejt numru ta' banek għana pala komissjoni maħniċ għat nitkelmu dwar banek speċifiċi rigward il-metodologija ta' list testijiet ta' stress dawn huma meħuda minn dawk ta' leba, ġifieri forsi ħer konsultaw magħhom fuq eh, il-metodoloġija li segwejna. Madara kollu eh, mod ġenerali u għacċar l-irbanek iridu jaġġustaw il-modelli ta' negozju tagħhom eh, biex ikopru l-iżviluppi li qed isiru fis-settur tagħhom kif ukoll situazzjoni korporattiva, l-iżviluppi teknoloġiċi u nista' nibqa' sejjer. Fuq settur eh, bankarju eh, nixtieq ngħid li aħna minna ħafna progress fuq l-MPLs, aħna ħreġna wkoll biskema fost oħrajn eh, għanna l-Fond Atlante, għanna u ċertu konsolidazzjoni li għanna maħsuba għas settur bankarju Taljan. U għat naħdmu it-fit mar-autoritajiet Taljani biex nidirizzaw din is-sitwazzjoni aħjar. Fuq il-Brexit, ċertament li importanti li l-Istati membri kollha ikunu kostruttivi fl-approċċ tagħhom f'żavi dan ir-regolamenta anki għal dejn dan regolamentazzjoni ta' settur finanzjarju, pero dak il għoddimna imur l-lin minn dan is-settur speċifiku għorret nitkelmu u fuq eh, il-qafas eh, dwar l-insolvenza. Dak li diġa ħriġna u dak li ħroġ f'dawn il-ġemat li ġejjin hija direttiva minim għall-armonizzazzjoni minima dwar kif nindirizzaw idej strutturali. Huwa mod kif aħna nagħtu tini ċans lill kumpaniji aħna ħakun qed nagħmlu wkoll eh, eżerċizzju eh, wiesa u sanzi skużawni ta' benchmarking biex naraw naqra xinu ma l-eżidi differenti ta' l eżerċizzju differenti li ħajsiru fl sette membri u naraw naqra fejn hemm bżonn riforma x'ħadem aħjar u nippruvaw nitolbu wkoll iktar informazzjoni eżatta fuq uh, l-eżitu ġifiri kemm qed jiġu d-dejn, kemm il-proċeduri tal-insolvenza qed isiru malajr u punti oħra. Grazzi. Issa, Dimitris Papadimurus. Grazzi. Sir Dombrovskis, nishtiq nilqa' il ġdid fil-komitat tagħna. Inti semmejt eh, id-bassira tkabbira l-2017. Nixtieq nistaqsik eh, mistoqsija fuq il-Greċja. Jumejn ilu inti għad qoddim il-Eurogroup eh, illi aħna għanna suċċess eh, fil-ħiq tal-anijiet ta' din is-sena u li per eżempju fil-Kastar Greċja anki il-ħakna surplus. Intom kelkom ċertu tbassir dwar it-kabbir mistenni fil-Greċja fuq ukoll il-surplus primarju għal-2017, pero eh, ma nafx xinu ma l-istennijiet tijak anki dak li huma finanzi pubbliċi. Mbagħad nixtieq ngħidlek eh, x'rikkumenta fuq dak il-kollega tiegħek eh, il-Kummissarju Moskoviċi eh, qal li huwa meħtieġ u possibbli illi immexxu l-qoddim bitin evalwazzjoni tal-programm Grek kif ukoll fuq ftehim dwar id-dejn Grek e kif intqal f'Mejju fl-2016 bisem ta' l-IMF. kif ukoll deċiżjoni għal miżuri fuq meda ta' żmien dejjem ta' 2016 intom taqblu ma' dak il qal il-kollega tagħkom Kummissarju Moskoviċi fuq is-sitwazzjoni tal-ekonomija Griega l-istennija tagħna hija l-ekonomija Griega diġà issa kisbet eh, tkabbir ekonomiku eh, f'dan eh, f'dan it-trimestru aħna madana koll qed nistennew riċessjoni annwali ta' 0.3 fil-mija però illi konna 2.7 fil-mija zieda fl-2017 ġviret naraw il-qabdet it-triq għat kabbir il-Greċa fuq il-konsiderazzjoni fiskali nafu illi il-programm huwa strutturat, pero diġat qed nistennew din is-sena illi id-deficit tal greċa jkun taħt 3% dal-prodott gross domestiku ġifiri beħtu għar 2.5% u jinżel għal 1% is-sena d-dieħla. Fuq eh, il-titoli strutturali fuq l-obligijanzi strutturali l-għan huwa li nkunu betu għallajn mija fil-wieħed fil-mija tal-prodott gross domestiku eh, ġviri mux il-bot minn dak li ħsibna. Fuq il-miżuri l-oħra li qed nieħdu eh, dan eh, dan il-punt ġi diskuss lura fil-laqa tal-Eurogroup ta' dejn is-sena fuq il-miżuri kollha ġifieri fuq meta qasira medja u twila ta' żmien, riżoluzzjoni ta' dejn dawn jibqgħu jkunu parti mid-diskussjonijiet tagħna fil-kuntest anki issa ta' anke dik li seħħtu intom it-tieni eh, review eh, nixtieq ngħid li aħna l-Kummissjoni eh, maħniex kreditura u ma' l-istati membri l-oħra illi u markedituri li deċidu kemm jagħtu eh, però illi aħna ħanrabu rwol ta' faċilitaturi f'dan kollu. Grazzi issa l-iskot kejt. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid illi vera proset eh, illi eh, nixtieq kopri dawn is-suġġetti kollha ħammis iktar uh, mal-soġġet eh, tal-Brexit eh, nafu li eh, ftit ftit qed neqirsu biex insiru pajjiż terzu allura ma nkunux nistgħu ngawdu mill-benefiċċji kollha illi toffri l-Unjoni f'termini ta' servizzi finanzjarji u nafu illi m'hemmx supervizjoni maħsuba fir Unit iżda għal-kem maħni xerti nafu li eh, il-gvern Ingliż bil-mot il-mot eh, miexi lejn Brexit aħrax. Dan u eh, ukoll biex aħna biex ir-Renju Unit ġifieri tħalli li kif ukoll l-Unjoni doganali. is sorgan Ganje meta ġie intervistat minn Bloomberg qal li il l-impatti ħajkunu differenti eh, jekk eh, skont naħseb illi eh, il-mistoqsija tiegħi hawnhekk hija fuq dak li qal is-sur Barnier. Tistaw tgħidu li naqra fil-fema tagħkom x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' suq waħdini Ewropew li eh, jagħti l-konċessjoni ta' hybrid deal l-Renju Unit u forsi ma nafx għandkom intom modelli diġà maħsuba biex tikkonsidraw sitwazzjoni verament preċiża bħal din naħseb li rrid nisħaq hawnhekk eh, kif għadna dejjem minn tal-Kummissjoni eh, anki minn rappresentanti oħra tal-Kummissjoni ċe illi l-erba libertajiet dawn huma pakket wieħed. Wieħed ma sa xieqot jażel wieħed jew ieħor dawn huma pakket wieħed illi huma issis tas-suq intern tagħna. Dan kien la prostana u jibqa. Prezentament ma nistawx nintrabtu b'diskussjonijiet eh, iktar minn dak li ntqal illa li jiex negozjati ħajibdew ġanna darba għal in-notifika ta' artiklu 50 issir. Ġifieri, mhux ħajkun hemm prenegozjati le. Jiska ta' artiklu 50 u diskussjonijiet jinbdew. Issa nafu li hemm il-każ u dim il-qorti dwar in-notifika ta' artiklu 50 naraw kif u xfatta, pero ma sarx ngħidilkom iktar. Iva, qed nara Is-sor Animal sejra li s-sor Zani mux jatawnek, mela. Meddu s-sor Animal sejra. Grazie, Sor Kommissarju. Il-grupp tagħna ma jistax jifhem il-għala l-erba libertajiet għandhom eh, jintrabtu ma' xorxejna eh, u għala għandhom jitqisu allura bħala pakket wieħed. Ir-Renju Unit ma kienx parti mid-żona Schengen. Nittama li intom irqattu tajjeb il-bieraħ u dal-għodu omtu friski friski għall-aħbar. Eh, tafu li ġrafta eh, ta' mux ħażin bil-braħlaw. Nishtiq ngħid eh, li dan kemm fuq l-ekonomija nazzjonali tagħna, ir-riżultat tal-elezzjonijiet Amerikani ħajabtu ma' standardizzazzjoni ma' miexja lejn argument ta' situazzjoni indas għal kulħadd. sa nsasik mistoqsija b'rafta mal-pożizzjoni tiegħek fuq bażel tlieta. Meta kont qed titkellem dwar il-fatt li l-standards kapitali naħduhom b'mod separati meta mqabbel meta mqabbla ma' standards federali. Fuq eh, il-globalizzazzjoni nkemmel għalija li intom rritu tevitaw li kunem influss ta' standards Amerikani. Pero ma nafx li s ta' tuni naqrek ta' informazzjoni dwar xina pozizjoni kom dwar dan. Ta' jepwis. Fuq eh, tkomplija ta' li jeta. Jena nistanejt li l-pozizjoni tagħna ila ila marufa u ila konfermata wkoll eh, tal-inqas eh, mill-Ministri tal-Finanzi eh, meta ntaqgħu fl-Ekofin tal-Ulju kif ukoll fl-Ekofin ta' qabel anzi fl-aħħar Ekofin ta' xarilu. Pero huwa ċar dak li qed ngħidu huwa li rridu nibqgħu ma' dak li nqabel f'Bażel, iġifieri illi it-komplija ta' Bażel li ta' m'għandix twassal għal żidiet fir-rekwiżiti ta' kapital. It-tieni punt huwa li rridu nżommu s-sensitività ta' riskju ta' sistema li għandna. biex il-banek ikollhom biżejjed inċentivi eh, li jmorru għal modelli ta' negozju inqas riskjużi. U li dan kol ikun rifless ukoll fir-rekwiżiti eh, għal kapitala dan ġi maqbul mod fil-Kunsill Ekofin u approċċ li aħna diskutejna anki meta konna diskutu Basel tlieta. Nittama u issa illi nkunu nistgħu nirħu ftejm fuq it-komplija ta' tlieta. Grazzi eh, kollegi, eh, nixtieq ngħid li aħna nkun qed nifutaw fuq rizoluzzjoni fuq dan l-istess suġġett li probabbilment ikun tassew inkonformità ma' dawn il-prinċipi li semmew. Iva, għatan diminuta eh, jgħid is-sur animens. Jiena sempliċement xtaqt ngħid eh, illi tridu segu dak li tiġġel li jiex dak li ġara fuq nħal ħora tal-Atlantiku l-biera. Mux ħajibda ħajbdel it-testa li jeta, però ħaj zgur li l-kuntest li ħanaħdmu fih ħajkun wieħed differenti. Le. Ma nixiex kommenta iktar minn dak li għad. Issa, l-onorevoli Okmark. Grazie ħafna, Grazie għal prezentazzjoni tijak l-lum. Jena nxen għajem pont dwar kif inti tqis kabbir l-għalix inti għattajja pelle l-ekonomija Ewropej et jaraw li ħajkollhom xi ftit kabbir sena diħra pero dan u bazat fu eh, politika minatorja tassew eh, tassew speċjali u ħut jgħidu straordinarja brati ta' mhux negattivi. Ma nafx, kemm taħseb li dan huwa sostenibbli għaliex ċertament hemm minn l-ħara tal-munita, jiġifieri li eh, dan jista' isarraf bżieża finanzjarji financial bubbles. Ma nafx dan naqra kif eh, kem kem dan jista' jorbot ma' riformi eh, xpronati minn eh, min innovazzjoni. Naħseb li politika monetarja bħal dik li għandna fuq tul ta' żmien mhijiex sostenibbli tanqas waħda qed ngħidan li xirridu nevalwaw din il-politika biex verament nevalwaw il-politika ta' reformi li għandna għadja fl se membru wkoll però fuq livell tal-joni. Nishtiq nkun naf naqra x'inhi eh, l-viżjoni tiegħek fuq l-ekonomija tagħna kemm hija fraġli wkoll vizavi dak eh, li jess dik li hija realtà ġdida tal-Istati Uniti eh, u kif dan jista' jeddet ix-xena tal-kummerġ dinji. Kif tqis inti l-perikli tal-politika monetarja tagħna u kemm tħoss li verament għandna riformi illi għam. Grazzi ħafna l din il-mistoqsija. Fuq eh, kemm sostenibbli kemm qed nirkupraw b'mod sostenibbli Nixtieq ngħid li qegħdin faraba sena ta' rkupru ekonomiku li eh, huwa rkupru modest. Ġifieri eh, jridu naraw li dan insostnuh issa. Jena najsa li fuq il-politika monetarja, Mario Draghi stess għal li inti ma tistax solvi problemi strutturali fl-ekonomija permezz biss tal-politika monetari. Inti tista' terbaħ però ftit żmien li l-istati membri, żmien li jista' jintuża b'mod biex jiġu implementati riformi meħtieġa U dak li aħna qed eh, niddiskutu eh, meta nqisu l-prioritajiet eh, ekonomiċi tal-Unjoni aħna għandna tlieta li nsaħħu l-investiment l-ewwel l għaliex qegħdin lura. Din hija problema fuq periodu qasir ta' żmien, però qed ixxekkel ukoll il-potenzjal tagħna fuq tul ta' żmien għandna bżonn tieni reformi strutturali, għanna modernizzaw l-ekonomija tagħna ġifieri u rridu politika illi ehm, ikolla responsabilta tkun responsabbli minn punti vista finanzjarju. Dawn it-tlet elementi huma importanti u naħseb illi dawn tistgħu issibuhom eh, fil-servizz ta' sħarriċ annwali eh, fl isħarix ta' kabira nu għalenzi, skużawni, illi għanna. Għajb għamek eh, kif għet eh, eh, nimxu l-qoddim bir l-agenda ta' riforma. Mxin imma għateridu namlu ferm għanna SESRs l tagħna hija li qegħdin x'imkien bejn progress limitat u ftit progress fl-implementazzjoni ta' CSRs. Ġifieri eh, dak li għandna juri biċċar illi irid isir iktar f'termini ta' l-aġenda li għandna fuq riformi settorali u din xi ħaġa li jiena dejjem nisħaq eh, dwara fi diskussjonijiet ma' l-istati membri l-implementazzjoni ta' CSR trid itteb. Grazzi. Thank you, uh, Nina Gill. Grazzi, Nina Gill. Grazzi għavna sur President, nil-Viċi President. F'Ottubru inti tajt diskors fi New York u għed li lan ta'kom huwa illi issaħħa il-suq tal-kapitali. Però sabiex jissiemu cmu jisir realtà tridu l-involviment tas settur tal-minġjar tal-assi. Xieħut jgħidu l-Kommissjoni huwa paralizzat minn dan il-fat u m'għandux viżjoni ċara ta' kif jista' jimxi l-qudiem. Minn flok il-Kommissjoni qed tiffoka fuq teknikalitajiet għalfejn qed nimxu lejn di direzzjoni. Irridu nifukaw fuq il-tkabbir u l impiegi u irridu nużaw lażlit kollha biex nimxu lejn il-mira, però sejrin fid-direzzjoni opposta għam il-perċezzjoni li l-Ewropa tipproteġġi ir-regolamenti. Il-riżultati ta' referendu indi se ifixklu dawn eh, il- il-miri. Junker għamel xie għadiet sentejn nofs ilu, fadlina bis sentejn nofs sabiex dawn isiru realtà dan iż-żmien ma nafux eżatt fejn ir-Renju Unit se jkun. Għalek hemm urġenza sabiex l-Unjoni Ewropea twasa riżultati hemm elezzjonijiet fil Franza fil-Ġermanja u postijiet oħra sena d-dieħla. Għanna eh, president elef fl-Istat Uniti li huwa protezzjonist din hija eh, perikoluża kif nistgħu naslu għal soluzzjonijiet aktar ta' malajr. Dwar is-settur bankarju jien ukoll xi ftit imħasba dwar l-impatt possibilment negattiv dwar id-diskussjonijiet bażal fuq l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u l-konsekwenzi possibbli negattivi għal negozji tal-Unjoni Ewropea u l-finanzjament tal-Unjoni tal-infrastruttura. Jiena mħasba dwar il- deċiżjonijiet li qed isiru ta' malajr u nuqqas ta' trasparenza tal-proċess ħieħ għandek l-istess tħassib u xi garanzi tista' tagħtina illi l-proposti illi ser tippreżentawna wara ir-rakkomandazzjonijiet ta' Basel se jkunu proporzjonali u mhux se jpoġġi f'periklu l-objettivi komuni ta' impjiegi u tkabbi. Grazzi. Grazzi ħafna da dawk il-mistoqsijiet. L-ewwel ned dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali din hija waħda mill-ewwel reazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea wara ir-referendu tar-Renju Unit. Aħna rriġna b'komunikazzjoni dwar l-Unjoni ta' Suq Kapitali. Aħna provajna naġlu ix-xogħol u nkunu iktar b'saħħitna fejn nistgħu. Aħna għamilna dan ċar ħafna para eh, il-prospettiva tal-ikbar suq kapitali se jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Irridu nagħmlu l-Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha dan l-approċċ se jimxi anzi se jkompli u ser l-uftajim fuq l-ewwel proposti li diġa proponejna u li waslu anki sal-Parlament Ewropew. Nafu li hemm numru ta' fajz leġislativi fejn il-Kunsill ftijem dwarhom anki sena ilu għanna għadna nistennew però l-pożizzjoni tal-Parlament sabiex nibdew it-trilogi. Għalhekk minn dik il-perspettiva hemm affarijiet li nistgħu nifokaw fuqhom u naħdmu iktar fuqhom biex nagħmluhom ta' malaj xi ħaġa li se naħsbu dwarha fil-proposta dwar CNR hija l-impatt tas CRR fuq il- finanzjament fuq termin ta' żmien twil u SMEs u infrastruttura. Dan ifisser li l-ambizzjoni tal-Kummissjoni hija li jkollha impenni kbar sabiex twassal riżultat minn qabel. Dwar il-banek u l-finalizzazzjoni ta' Basel Mish ser nirrapeti l-pozizjoni li jider li naqsmu. L-ewwel rridu naslu għal ftajim tajjeb ġewwa Basel u ikkonna għodu taħjar jekk aħna nitkellmu bħala Unjoni Ewropea b'vuċi waħda il-Kummissjoni Ewropea mhijiex membru ġewwa Basel, però hija osservatriċi u qed nippruvaw nikkoordinaw il-pożizzjoni tal-Istati membri u niżguraw illi l-Unjoni Ewropea toħroġ b'approċċ koordinat għal dawn in-negozjati għaliex huwa importanti illi ftejjim tajjeb jintlaħaq ġewwa Basel biex imbagħad inkunu nistgħu nimxu fuqu. Meta nersqu bi proposti anki kif kien il-każ qabel aħna nieħdu konsiderazzjoni l-ispeċifitajiet tal-Unjoni Ewropea u fost oħrajn aħna rridu nifinanzjaw ekonomija aktar mifruxa dan għalhekk ħajkun parti mill-konsiderazzjonijiet tagħna meta ners u proposti, però l-ewwel rridu naslu għal mi bilanċjad, grazzi. Grazzi. Jose Manuel Fernandez. Grazzi ħafna, Sur President, jiena xtaqt ukoll li nilqa l-Viċi President u nistaqsi mistoqsijiet speċifiċi l-ewwel net l-evalwazzjoni tiegħek ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea speċifikament fiż-żona euro. It-tieni nidħol fid-dettall x'jaħseb dwar it-tkabbir ġewwa l-Portugal huwa pajjiżi nixtieq nistaqsih x'inhi l-evalwazzjoni tiegħu tal-budget tal-2017 kif jista' jispjega d differenzi sinifikattivi bejn il-kontijiet imbasra l-istimi għall-abbozz ta' budget u l-evalwazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni. Finalment, x'rakkomandazzjonijiet għandu għall-Unjoni Ewropea u għall-Portugal sabiex ikun hemm tkabbir. X'inhuma r rakkomandazzjonijiet li tagħmel koll il-Portugal dwar il-budget tal-2017? So first on EU and L-ewwel ned war l-Unjoni Ewropea u il-tbassir ta' tkabbi fl-Unjoni Ewropea bħalma qed il-rikupru modest tal-ekonomija qed ikomplu u aħna aġġornajna il-tbassir ta' tkabbira dis-sena, però naqqasna naqqasna il-bassir għal għasna diħla. d-dieħla. Pero il-differenza kienet ta' 0.1 jew 0.9 punti ta' percentaċ. Irridu inkomplu b'dat kabir modest u rridu nsaħħu l-irkupru ekonomiku. Dwar l-irkupru dwar anzi l-Portugal, po' speċifiku, il-Portugal u ambasser li jkun inqas mill mill-medja Ewropea 0.9 dis-sena u 1.2 fil-mija dis-sena d-dieħla. X'inhu ma rakkomandazzjonijiet tagħna għal Portugal anke fis-settur fiskali l-ewwel net jiena ngħid illi għandkom tibqgħu mixin f'din it-triq u mhux tkissru l-isforzi ta' riforma li saru qabel fil-kuntest ta' tkabbir u ta' ċertezza li qegħdin nifaċċjaw huwa importanti li tkunu prudenti fil-politika mikroekonomika u fiskali. Palma qed hemm inċertezza globali, hemm il-fenomenu tal- tal-ħarba lejn is-sigurtà u għalhekk l-ekonomija tal-periferija hija iktar esposta. Il-Portugal miex iftriq tajba fejn jitlu il-riformi. Grazzi. Fernandez. Muchas gracias, presidente. Grazzi ħafna sur President, grazzi ħafna l-Viċi President tal kummissjoni tal-Iqataw jina nishtiqni ninaqat ma, daw, ma, ma Paolo Zalba ehm, u l-Proset għazida biex najdek Proset tal-iżid il-kompetenzi tijak u għandek portafol ġdijt. E, Xiftit ġimat ilu l-Komissjoni publikat l-Impact Assessment tal-Eris u hemm min jgħid din il-kamra li dan din l-evalwazzjoni tal-impatt ma tantx fiha differenzi eh, sistema ta' assigurazzjoni u assigurazzjoni sħiħa naħseb li differenzi huma ċari u nixtieq nkun naf inti x'taħseb fuq dan aħna dalodu kenna l-ewwel skambju ta' forma ta' opinjoni fuq ir-rapport ta' Sinjura Delange, ir-rapporter, rappreżentanti ta' Kummissjoni ma setgħux ikunu preżenti Imma nixtieq insaqsi x'taħseb inti dwar din il-proposta anka jekk eh, il-Kummissjoni il kummissjoni il tal odu ma setawx jitkellmu fid-diskussjoni. Grazzi. Well, uh, first on uh, the... dwar l-istruttura tal-proposta IDES bħala Kummissjoni Ewropea jina kont propo proponejt li nibdew bil-approċ tal-assigurazzjoni. Dan ifisser li l-ewwel l-istati membri jużaw il-DGS nazzjonali qabel ma jgħaddu għall-iskema Ewropea. u mbagħad ngħaddu għal l approċċ ta' koassigurazzjoni. Jiġifieri ċertu parti mit-telf biex ngħidu hekk jieġu imħalsa minn DGS Ewropeja u nżidu il-percentaċ għal 20% u mbagħad nimxu għal assigurazzjoni. Din hija l-proposta tagħna. Ovvjament aħna għadna miftuħa diskussjonijiet dwar kif aħna ser naddu mill-istat attwali għal għal assigurazzjoni sħiħa taħt il-proposta inizjali tal-Kummissjoni ir-reazzjonijiet tal-Kummissjoni għal rapport ta' Delange palma qed aħna għadna qed nevalwaw il-modi il differenti, modalitajiet differenti u naraw kif dan jaqbel mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni palma qed fil-mistoqsija ta' qabel, il-Kummissjoni ser tkun miftuħa u lesta illi issib soluzzjonijiet ta' kompromess li mbagħad jippermettulna li naslu għal ftejjim fejn jitlu iskemi ta' garanzija ta' depożitu. Dan ir-rapport ma ġiex votat fil-Kumitat lanqas għadu. Eżatt. L-ewwel biex ikollna kompromess irridu il-pożizzjoni tal-Parlament imma qed naħdmu dwar dan. Jose Manuel Fernandez mill-ġdid. Grazzi ħafna, Sur President. Din il-mistoqsija forsi mux jiftit li l lilin. Pero il-maġġoranza ta' nis ġewwa din il-Kamra jaħsbu li l-istat ta' dritt importanti u m'għandniex ikonna diskriminazzjoni. Hemm ktieb dwar Holland li għadux kif ġie publikat illi jgħid li fih għalant jajt li m'hemmx għalfejn nirrispettaw il-kumpat ċivili. Din qiegħda fil-ktieb, però forsi qatt ma eżistiet id-dikjarazzjoni għax inkella tkun qed tikser regoli kollha illi aħna nsegwaw hekk u tkun diskriminazzjoni. ejja nkunu ċari. Dan japplika wkoll għal Franza wkoll. Għalhekk ma nistax nikommenta dwar referenzi li sorf xi kodba. fejn jidħol dal pat ta' stabilta' u tkabbir aħna qegħdin fid-diskussjoni intensiva mal-pajizi, mal anke ma' Franza, u inna nefasizzaw illi Franza għanda bżon tirranġa il-deficit eċċessiv skont id-deċiżjoni tal-Kunsill, iġifiri is-sena id-dieħla. Kellna impenn minnaħa tal-gvern Franċiż illi se jżommu ma' dan. u l-abbozz ta' pjanta budget li ġi preparat għandu dan illi jirranġa dan il-deficit eċċessiv. Hemm ċertu miżuri ġew proposti fil-budget ta' Franza u bħala Kummissjoni aħna qed naraw illi il-gvern fil-fatt iżoma dan l-impenn. Grazzi. Pedro Silva Pereira. Grazzi ħafna sur President. nil eh, Nilqek Viċi President għandi żewġ mistoqsijiet l-ewwel dwar l-NPLs fil-balance sheets tal-banek. Għannilna niddiskutu di kwistjoni għal ħafna żmien fil-komunikazzjoni dwar il- finalizzazzjoni tal-Unjoni Bankarja ta' Novembru tas sena l-oħra, il-Kummissjoni qalet li qed tikkonsidra li tressaq proposta li tindirizza il-problema tal-NPLs. Dak li qed u li kontu qed tagħmlu pressjoni fuq xi stati membri fejn jirtu rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż u qed taħdmu fuq soluzzjonijiet speċifiċi speċifikament mal l-autoritajiet Taljani. Forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar il-proposta speċifika li l-Kummissjoni ser tressa jekk ser tressaqa u jekk tista' tikkonferma jekk set u set inkludi kundizzjoni ta' swieq u kondizzjoni speċifiċi għall-istati fejn jitlu l-panxis tal-panek. It-tieni mistoqsija għandek x'taqsam mal kredibilità tas-sistema ta' bailing. Em, diġa ir-rekwiziti minimi għal responsabilitajiet. Il-Komissjoni wkoll ħabbret l-intenzjoni li tressaq proposta fl-2016 dwar il- total loss absorbing cap. Nishtiq nikonferma nishtiq nistaqsik jekk tikkonfermax di l-iskadenza jekk huwa x'mudell qed tikkonsidra l-Kummissjoni qed tipproponi eh, merger bejn Mirel u Tirak. L-ewwel mistoqsija dwar l-NPLs. Il-kondizjonijiet huma differenti fil-istati membri. Anki l-qafas leġislativ huwa differenti fl-istati membri, però aħna qed naħdmu mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea ma' supervizuri nazzjonali sabiex insibu għafas sabiex il-banek jindirizzaw l-NPLs. Din hija xi ħaġa li stati membri iridu jagħmlu. Ħafna stati membri qed jindirizzaw b'modi differenti l-MPS. Xi pajjiżi bħal Greċja qed jiftħu l-MPLs aħrajn qed jagħmlu mill-burden eh, sharing jew inkella eh, l-Ungarija li qed tix MPLs ah, fis suq tal bil tas-suq qed naraw kif kif is-sistema Taljana ser taħdem Eħna qed nindirizzaw rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiż sabiex insibu soluzzjonijiet speċifiċi. Dan ix-xogħol għadu għaddej u qed naħdmu għal politika komuni Ewropea fejn jitlu l mps Dan din tinvolvi l-aspetti kollha. Dan huwa xogħol tagħna u wieħed waħda mill-isfida li s-sistema bankarja tagħna għadha qed tiffaċċja. Dwar l-mistoqsija ta' tila kif jiena nikkonferma aħna ser noħorġu bi proposta tilak qed naħdmu fuqha f'dawn ix-xhur u ser inwasluha Eh, ser nwaslu rizultati fuq dan l impen internazzjonali. Ovvjament hemm differenti bejn Emerald u Tilak għaliex Tilak skont il internazjonali, internazzjonali taplika għal banek sistemiċi internazzjonali. Però irridu inqablu Tilak u MLR sabiex ma jkunx hemm differenzi bejn iż-żewġ oqsa. Din hija xi ħaġa li għadna naħdmu dwarha. Grazzi ħafna. Kate Winsberg. Swinbird. Nixtieq nitkellem dwar il-fajl li votanna fuq fil-2014 il-Kommissjoni saqsiet lil l-komitat sabiex id-dawem eh, l-implementazzjoni b'sena għax edin wara eh, l-iskadenza. Kna maġġoranza fil-għalli saqsew sabiex l-implementazzjoni s sif fl-2018 se tkunu tistaw tadottaw l-RTS qabel l ħarta t sena jew inkella ser terġaw tiġi lura f'dal kumitat u s-saqsi għal-iktar dewmin fit-test tal-ewwel livell. Palma tafu, f'dan il-każ kien hemm dewmien għalhekk forsi aħjar nevitaw dewmien dan huwa fattibli għalhekk aħna għanna zewċ RTS maġġuri sabiex mifit jibda fil-bitu tal-2018. RTS kella l-iktar diskussjonijiet iddiskutejna flaqa li kienet dedikata għal dawn il-kwistjonijiet, l-evalwazzjoni tal-Komissjoni kienet illi illi il-proposta kienet qed tasal għal bilanċ qed naraw x'inhi l-aħjar triq il qudiem għal eh, limiti ta' ta' skoperturi ta' ikel Però rridu nsibu wkoll bilanċ hawnhekk minnaħa etnajdu qed ngħidu illi rridu nġildu l-spekulazzjoni u minnaħa l-oħra qed mill-organizzazzjoni tal-bdewa illi din proposta qed toħloq problemi sabiex jagħmlu l-attivitajiet tagħhom. fiex kell l-attivitajiet tagħhom fil-mod kif qed inaqsu r-riskju għal-jom infushom. Għalhekk din hija xi ħaġa li rridu nikkonsidraw ukoll meta niġu għal proposti ġodda. Aħna qed nadmu dwar dan u nisperaw li nkunu nistgħu insibu bilanċ tajjeb xorta waħda hawnhekk, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Aħna konxili li il-Parlament irrid jerġa' jitkellem jekk dwar dan, aħna niddiskutu u ser natukom il-kommenti tagħna kemm jista' jkun malaj. Importanti illi nkunu nistgħu naslu għal bila li kanna nikkonsidraw dal-punt tajjeb ħafna. Qed nidu konsiderazzjoni l-aħħar proposta qed nifinaw dal-element li huwa wieħed sensitiv u huwa komplessu ukoll. Huwa kumpless li naraw kif jaffettwa ċertu kategoriji ta' suq. Pervanx Perez. Grazie ħafna, Sur President. Komissarju, nistaqt nistaqsik dwar il-merger between this uh, stock exchange ta' Londra u Deutsche Börse il-kollega tijak, il-Sinjura Vestager, ħarset l-indam mill-aspet ta' kompetitivita u għalet illi ser tħares lejn din l-operazzjoni jekk kemm jekk il-Brexit kienet sessir jew le. Però għalkemm il-kompetizzjoni importanti f'din kwistjoni hemm aspetti oħra tal-merger li jridu jiġi analizzati mill-irbu kol. Wieħed huwa regolatorju u ieħor supervizorju. Huwa l qafas kollu li Sinjura Vestiger xtaqet illi tippretend li ma jeżistix. Jekk dan isir, din se tkun l-ikbar kumpanija ta' infrastruttura fis-settur tkun ekwivalenti għal 25 biljun euro fil-kapitalizzazzjoni tal stock exchange. Ma hemm l-ebda kumpanija f'termini ta' infrastruttura fuq livell Ewropej Ewropew tal-istess ħis. Ma nafx jekk dan hux possibbli minħabba in-natura sistemika u l-qies ta' dal-merger. Il-ftejjim kif maqbul minn Londra kien abbażi tal-fatt illi il-post regolatorju jkun Londra. dan jaqgħad taħt il- Orti tal-Ġustizja Ewropea din hija kwistjoni komplikata l-Unjoni Ewropea mill-perspettiva supervizorja din hija kumpanija sistemika illi f'dak il f'dak il-każ ma tkunx taħt is-supervizjoni tal-Unjoni Ewropea. Kif il-Kummissjoni Ewropea tista' tindirizza il-kwistjoni mhux biss mill-aspett ta' kompetitività, irridu naraw Eh, eh, xem fin-nofs għall-Unjoni Ewropea. Dwar din il-mistoqsija tal-merger, din hija kwistjoni li hija mexxija minn DigiComp u minn Vestager. Din għadha taħt evaluazzjoni evalwazzjoni għalhekk ma għadtidu l-ebda deċiżjonijiet aħna naqblu bisħieħ illi m'hemmx biss aspetti ta' kompetizzjoni hemm ukoll risk dawn huma riski li diġi kompeti ħares lejhom, però hemm ukoll l-aspetti ta' stabilità finanzjarja u l-aspetti regolatorju u qed ikollna eh, kumenti neċessarji fuq dan l-aspetti. Id-deċiżjoni trid tittieħed minn diġi kom fl-għamil l-aħħar tal-istadju ma nistax nikkummenta iktar għaliex dan huwa xogħol li għadu għaddej. Jekk tixtieq titkellem għat għandek ħin. Iva, grazzi, Viċi President, risposta tiegħek, però nixtieq ngħid li ma kienx waħda sodisfaċenti pala viċi president tal-President Juncker jkollok trid ħares lejn di kwistjoni. Għaliex il-kullax kollu ħares lejn din il-kwistjoni. Jiena eh, ċerta li s-Sinjor Vessakar tista' tħares lejn l-aspett tal-kompetizzjoni. Però m'għandha l-ebda kompetenza dwar l-aspet regolatorju jew jew riskiet tal-istabilità tas-suq li huma voluti u dan huwa importanti wkoll. Bħala viċi president responsabbli mill-istabilità tas-suq forsi trid forsi tista' tistaqs l-opinjoni tal isrb jew tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq di kwistjoni. Għal darboħra, nafu li hemm aspetti illi jmorru li lin minn dawk tal-kompetizzjoni u din hija xi ħaġa illi għandna bħalissa qed nevalwaw. U qed naraw x'inhu l-aħjar mod il qudiem biex nimxu l qudiem aħna nieħdu nota ta' tħassib tiegħek u naraw kif jista' jiġi indirizzat. Grazzi ħafna Sur Toiler. Grazzi ħafna. Il-Komissarju Vestager ġiet imsemmija f'dan il-kustest aħna rajna kif id-deċiżjoni tiedet mill-Kummissjoni dwar is-sitwazzjoni fl-Irlanda u Apple kien hemm kuntatt mal-gvern tal-Stati Uniti u ġibi sabiex jaġixi kontra l-Unjoni Ewropea. Anzi, kontra l komissjoni u l-Gvern ġewwa l bazel qed jippreżenta l-interessi tal-negozji Amerikani. Għalhekk ikonna qed nieħdu l-impressjoni li ximsiba fl-Istati Uniti qed jippuntaw lil bonek u qed jgħidu ma tkomx biżejjed kapital, ma tkomx biżejjed le kif tistaw iżidu l-kapital un batem il-konsolidazzjoni tal-banek. Jekk isiru iżar jkun aħjar. Unbat min jieħu dawn l-isma fis-suq? Hemm ħafna kompetitività mill-istati membri li jkollhom l-opportunità li jexru qudiem f'dan is-settur. Għalhekk għandna rridu nżommu f'moħħna dak li ġar fl-Istati Uniti u l-istqarrija tal-Donald Trump li Amerika tiġi l-ewwel. Nasib li tkun għad ideja tajba li l-Unjoni Ewropea tagħmel evalwazzjoni dwar jekk ir-regolamenti u miex eċċessivi jew le, forsi rridu natu iktar spazju lil banek sabiex iżidu l-leħ tagħhom. Irridu strateġija ta', ta komunikazzjoni fil-każ ta' Apple sabiex l-Unjoni Ewropea tkun b'saħħitha meta jkollha l-għodot, però għandna l-impressjoni illi f'Basel l-istati membri illi huma membri hemmhekk mhumiex qed jitkellmu f'vuċi waħda huwa diffiċli illi toħloq pożizzjoni unika tal-Unjoni Ewropea. Forsi li kieku kien hemm strateġija ta' komunikazzjoni differenti kien ikun possibbli li konna unità aktar b'saħħitha fuq il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iva, mela. Għanna numru ta' mistoqsijiet u fil-qosor nixtieq insemmi dan il-każ ta' Apple fil-fat kienet kwistjoni ta' għajnuna tal-istat fejn din il-kumpanija inatat benefiċċi eh, mażula eh, ċertu eh, benefiċċi ta' taxxa u spiċċat ħallas taxxa ħafna iżjed baxxa mill eh, taxxa rata ta' taxxa tan negozji tal-Irlanda. U fil-fatt kien da l-aspett ta' l-għażla tal-benefiċċji li kien fil-qalba ta' din id-deċiżjoni. U fil-fatt naraw li ħafna drabi qed tiġi rappreżentata bħala deċiżjoni ta' politika ta' taxxa li aħna qegħdin nisfidaw ir-rata ta' taxxa ta' negozji tal-Irlanda li assolutament mhuwiex il-każ. Anzi bil-kontra, dak li tajt il kummissjoni huwa li Apple għanda tħallas ir-rata ta' taxxa Irlandiża kif suppost. Issa, fuq Basel, jiena diġà kummentajt ma nafx kemm il-darba, ma tantx għandi xinżit, imma nixtieq inżid ma da nenfasizza li huwa importanti ħafna li aħna f'Basel nitkellmu bleħen wieħed u aħna fuq dan qegħdin naħdmu u qed nippruvaw niksbuħ kemm jista' jkun. Issa fuq jekk għandniex regolamentazzjoni eċċessiva fuq ċertu aspetti, dan kien propju lan tal-talba tagħna għal provi biex iħarsu lejn dawk l-aspetti biex naraw l-impatt kumulattiv ta' biċċi ta' leġislazzjoni differenti li ġew adottati mill-kriżi. Biex nevalwaw jekk l-istess riżultati prudenzjali jistgħu jinkisbu jinkisbu eh, imma binqas spis jekk tistax tkun aktar proporzjonata speċjalment għal dawk li huma kumpanniji iżgħar SMEs, il-rekwiziti ta' rapportaċ jistaw xieġu eh, imnaqsa jew streamlined fil-regolamenti differenti u issa talba għal provi spiċċat ħankru qegħdin nippreżentaw rapport fuq din is-sejħa għal provi eh, anka dan ix u aħna immedjatament se nibdew ninkorporaw uħut minn dawn is-sejbit li kellna fil-proposti leġislattivi tagħna li ħajkunu femir, il-Capital Requirements Regulation u Directive, etc. Din hija mistoqsija rilevanti ħafna, ovvjament, m'għandux ikun hemm eh, konfużjoni għaliex aħna l-intenzjoni tagħna mhix li nħarbtu il-qafas leġislattiv tagħna u importanti nassiguraw stabilità finanzjarja, imma hemm ċertu aspetti fejn nistgħu intejbu l-affarijiet ukunu aktar proporzjonati. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li issa nistaw nalqu dan l-iskambju ta' opinjonijiet verament li tana il-frott. Irridu nqajmu punt ukoll li eh, kenna fil-diskussjoni fuq l-SSM ukoll li jina naħseb li huwa importanti il-kwistjoni fuq eh, punt li tqajjem għal ħsib minnaħat tal-Kummissjoni għax il-Kummissjoni mod pożittiv inkoraġġiet din ir-reviżjoni tal- pilastru numru 2 li ħajkun qed jintuża f'dan il-proċess trep bej il-rekwiziti u l-lini gwida li hija soluzzjoni pożittiva għal dilemma li qed tiġi prodotta għal ċarezza tal-leġislazzjoni sal-kwistjoni hija jekk din ix buffer. Dan jaffettwa wkoll il-kwistjoni tal-komunikazzjoni, il-żvelar fis-suq, id-differenza bejn ir-rekwiżiti u l-lini gwida, fejn aħna għanna autorità nazzjonali ta' suq li tista' tapplika mod differenti ehm, il-regolamenti tagħha jista' jkollna sitwazzjoni fejn qafas komuni jiġi applikat mod differenti u ovvjament jekk nippubblikaw buffer imma mhux f'pajjiż imma mhux fieħor eh, u tibqa' buffer din hija xi ħaġa utli jekk ezma U mistaqsija tiegħi hija jekk il-Kummissjoni tistax tikkontribwixxi wkoll hawnhekk ħalli jkollna applikazzjoni uniformi uh, f'dan il-pilastru fil-Unjoni u l-Unjoni Bankarja, din hija kwistjoni eh, li qed inqajjem imma m'għandi bżonn risposta. Issa naħseb li dan id-dialogu huwa opportunità biex inqajmu dan il-punt għaliex dawn huma affarijiet li tqajmu anka fil-diskussjoni ma' Daniel Nui. U qablet li iva teżisti din il-problema u aħna ovvjament nixtiequ nippruvaw insolvuha tixtieq ta' ħaġa tajbwis. Mela, Iva, reazzjoni malajr malajr, nipruvaw nindirizzaw din il-kwistjoni bħala parti mill-proposta ta' CRD tagħna li ħatkun parti mill-pakket leġislattiv tagħna. Mela, grazzi ħafna. Naħseb li jissa nistaw nal u nishtiq nirringrazzja l-Viċi President Dombrovskis nixtieq nfakkar li l-kollegi li bħalma qed qabel fuq dan is-suġġett tal-revizjoni fundamentali tal-ktib bankarju għan votaw fuq il-rezoluzzjoni għada u palma diġa qed jiena naħseb li eh, il-votazzjoni ħat tkun konsistenti mal-prinċipji li ġew prezentati mill-Viċ President Dombrovskis minnaħa u nindirizzaw il-varjabilità eċċessiva ta' risk-weighted assets minnaħa u minnaħa l-oħra nirrispettaw l-impenn li ma jkonniex e, zida sostanzjali ta' rekwiziti ta' kapital kif ukoll il-kondizjoni tindaqs fil-ġurisdizzjonijiet. Grazzi ħafna mela nistgħu nagħlqu id-diskussjoni hawnhekk.